like at everyone university. <laughs> Please take your seats. We will... Kieġobkom għadu postkom, għanna sa' nibdew il-konferenza issa. Għanna interpretazzjoni disponibli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Kiġobkom, verifika il-channel. Det är en glädje för oss idag att få välkomna Uwa, pjaċir kbira lija illi aħna konna nistaw nilqaw il-President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Jerzy Buzek, illi ser ikun qed jagħmel l-istqarrija introduttorja, l-istqarrija taftu għal din il-konferenza. Nixtieq nagħtik merħba sur President u hekk jogħġbok tista' titkellem. Eh, grazzi ħafna. Jiena stajt nifmek minn ma kelli bżon l-interpretar. Tajjeb wis. Konta titkellem bizvedis. Signora President, Signora Komissarju, Signora Ministru, eżis kollegi, membri tal-Parlament Ewropew u kollegi minn kull parlamenti tal-Istati membri. Sinjuri, aħna l-lum edin niċċelebraw Hawnhekk il-Jum Internazzjonali tan-nisa. Għazinna l-aqwa suġġett possibbli għal din iċ-ċelebrazzjoni. Il-vjolenza fuq in-nisa. Din hija l-iktar parti eh, kera tal-realtà Ewropea tal-lum. Aħna irridu nibdew naġixxu, mhux niddiskutu biss Jiena għadni kemm ġej mill-Lempa, mill-laqa tal-Lempa, l-Assembleja Europarlamentari tal-Mediterran, u fl-aħħar tal-laqa kien hemm rakkomendazzjoni tal-Kumitat tan-Nisa tal-Lempa illi ġiet aċċettata fil-plenarja tal-Empa ġewwa Amman. Kien hemm punt importanti rwol uniku li għandhom jaqdu n-nisa implementaw miżuri dwar l-atti Ta' fuq il-violenza, nirrispettaw il-dinjità tan nisa parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali u ekonomika fost l-oħrajn. Aħna ma konniex qegħdin naħsbu biss dwar il-parti tal-nofsinar u tal-vant tal-bahar tal-Mediterran. Aħna rridu naħsbu dwar is-sitwazzjoni wkoll Ewropea. Għalhekk il għatana tagħna hija importanti. Grazzi, nixtieq ringrazzja lill-organizzaturi kollha fisem il-Parlament Ewropew. Il-Kumitat tan-nisa wkoll. U rappreżentanti mill-parlamenti kollha Ewropej mill-istati membri. Din inizjattiva tassew tajba u kol il-politika tal-impjiegi tas-saħħa u tal-konsumaturi. Il-Kunsil ta' dan, il konsil EBSCO. U importanti li aħna jkollna kuntat mal-proġett Unite to Act Against Violence Against Women minnaħta Nazzjonijiet Uniti u l-Fond ta' Zvilupp tal-Nazzjonijiet Uniti għan nesa Dawn l-attivitajiet kollha huma importanti għalina. Kif qalet eh, Signora President, hawn interpretazzjoni fil-lingwi kollha u għalhekk jiena ser nibdel biex nitkellem bil-sin natif tiegħi. Aħna il kol nafu in-numri waħda minn kull erba persuna mara fl-Ewropa kienet vittma ta' violenza u waħda minn kull għaxra kienet vittma ta' violenza sessuali. 15% tan nisa fl-Ewropa ikollhom eh, din il-violenza fuqhom kuljum. Violenza fuq in-nisa hija rejat fuq in-nisa wkoll hija rejat fuq il-regoli id-drittijiet bażiċi tal-umanità dan aħna għanna l-Komitat fil-Parlament Ewropew illi jiprofa jur l-problemi ta' aktar minn nofs ċittadini tal-Ewropa. U rezoluzzjoni li titratta l-violenza fuq in-nisa ġiet maħluqa. Din kienet rezoluzzjoni sew importanti li bdiet f'Novembru tas sena l-oħra. Il-violenza fuq in-nisa mhix ħaġa ġdida. Dak li huwa ġdid huwa li aħna qegħdin nitkellmu dwarha. Aħna qegħdin nippruvaw nelbu il-biżat u dik is-sensazzjoni li ma nistgħu nagħmlu xejn, għall-inqas l-azzjonijiet tagħna jistgħu jgħinu biex il-biża, il-mistħija u dik is-sensazzjoni li ma nistgħu li nisa ma jistgħu jagħmlu xejn ta' dawk in-nisa li jsofru l-vjolenza ma jkunux aktar b'saħħithom minn dik il-ħaġa li hija aktar importanti, ġifieri li jieħdu azzjoni. Dak li huwa diffiċli huwa li spiss dawk li jagħmlu dawn l-atti ta' vjolenza huma l-qraba ta' dawn l-istess persuni. U hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja il-Kummissarju u Sur Barro tal-impenja ruħu f'kull azzjoni marbuta ma' violenza fuq in-nisa. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Spanjola illi qalet illi din sejra tkun fost l-għanijiet u l anijin taħħa. Jena mort u kol zort il-Parlament Franċis u tkellimt ma rappresentanti tal-Parlament Spanjol. Aħna fil-Parlament Ewropew ser insegu l-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea. Jena nishtiq nirringrazzja l-kollegi tagħna Sinjura Almagro u Sinjura Redding li huma preżenti hawnhekk magħna, Sinjuri ta' min jagħti attenzjoni għal dan il-fatt. L-Europol ma titrattax il-kwistjoni tal-violenza fuq n nisa Mem lebda attivitajiet ta' statistika jew attivitajiet ta' prevenzjoni. U din xi ħaġa li jiena skopri ftit tal ilu meta kont qed infittex fuq l-internet dwar informazzjoni marbuta ma' din il-kwistjoni. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nibdluha wkoll. Qegħdin nitkellmu dwar l-iktar problema drastika iżda ejjew ma ninsewx illi in-nisa fil-ħidma tagħhom huma waqt ix-xogħol tagħhom ma jiġux trattati bl-istess mod daqs l-irġiel. U aktar diffiċli għalihom fis-suq tax-xogħol, speċjalment issa bil-qatt l-ommijiet, familji bħafna tfal, irrit ikunu, ikunu jistaw ikomplu għaddejjin bil-ħidma bix xogħol tagħhom. Jekk aħna rridu nsalvaw sitwazzjoni demografika fl-Ewropa, din ma tistax issir kapitu tan-nisa. in nisa li jridu jibqgħu id-dar mal-familji tagħhom ma tfal tagħhom irdu jkunu permessi li jagħmlu dan permess tas sistema fiskali pereżempju li tiġi rranġata. Iktar ma jkun hemm tfal fil-familja anqas ikunu t-taxxi pereżempju, għandna bosta problemi qudiemna, iżda ejjew niftakru li l-iktar kwistjoni importanti hija li niġildu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Dan huwa mument tassew importanti għalina. Hawnhekk għandna nisa preżenti magħna l-każijiet tagħhom huma drammatiċi u jgħidulna x'inhi s-sitwazzjoni tal-vittmi li jsofru violenza domestika. Nixtieq ngħidilkom li jiena qed nappoġġakom u jiena involut fil-kampanja b'mod personali li qegħdin niddiskutu llum hawnhekk. Aħna nistgħu waqfuha l-vjolenza fuq in-nisa hija l-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem U soċjetà li tippermetti li kun hemm violenza fuq in-nisa tkun soċjetà brutali u mhix is-soċjetà li aħna nixtiequ ngħixu fiha. Grazzi tassew. Det är en stor glädje för mig som ordförande. Grazie. U pjaċir kbir li jiena bħala il-President tal-Kumitat dwar l-Ugwaljanza illi nirringrazzja il-Parlament tal- il-President tal-Parlament, Sur Buzek, ta' din l-introduzzjoni għad-debattitu tal-lum u koll għall-impen dwar dan is-suġġett huwa ilu jurina impenn kbir dwar din il-kwistjoni tal-ugwaljanza. Naħseb dan huwa suġġett li jurina aħna l-kol flimkien nistgħu ta' bilħaq niksbu xi ħaġa. Grazzi ta' bilħaq. Il-President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Jerzy Buzek. Huwa pjaċir kbir ukoll li jiena issa nista' nilqa il-membri minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali membri u kol tal-Parlament Ewropew u wkoll il-parteċipanti kollha hawnhekk preżenti llum. Jiena eh, nittama li intom tħossukom il-qwa hawnhekk fostna. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll nixtieq nilqa li ċittadini illi jinsabu hawnhekk minn bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minn pajjiżi li lin mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma nies illi kienu involuti fil-kampanja rajtu l-posters tagħhom li jisimhom We Can Stop It. Aħna nistgħu inwaqfuha. U jiena nixtieq nilqa Jilom, ni är varmt välkomna och tack för att ni har delt. Intom il-koll mill-qu hawnhekk u grazzi ħafna tal-li parteċipajtu fil- kampanja tal-posters illi waslet għad-dibattitu għal-konferenza tal-lum. Aħna fil-Parlament Ewropew għanna din it-tradizzjoni illi aħna flimkien mal-Jum Internazzjonali tan-nisa naqsmu l-esperjenzi tagħna. u namlu bosta proposti għal dibattiti dwar kif aħna nistaw inres u l-qoddim il-pozizjonijiet tagħna dwar din il-kwistjoni. Sfortunatament il-mikrofonu tal-President nqata. Issa, il sujġet li għazinna l-lum il-violenza fuq in-nisa. il violenza fuq n nisa il nisa hija problema mifruxa mens. U tiġi espressa f'bosta forom. Iżda din hija bażata l-aktar fuq il-vjolenza bażata fuq is-sess. Raġuni għaliex aħna żinna dan is-suġġett huwa li flimkien mal-Presidenza Spanjola u aħna kuntenti ħafna li Presidenza Spanjola resqet dan, dan is-suġġett il-qoddim ħafna fil-lista ta' prioritajiet tagħha, aħna flimkien naħsbu li dinja kwistjoni importanti ħafna. Aħna fl-istess waqt nixtiequ nuru illi huwa possibbli jew ta' bilħaq neċessarju illi aħna inwaffqu din il-vjolenza. U għalhekk aħna għażilna dan is-slogan We can stop it. Din hija problema mifrusa Imma aħna nixtiequ nuru illi huwa possibbli illi aħna inwaqfu il-violenza fuq in-nisa. Illum sar nisimgħu minn bosta kelima differenti. Minn bosta organizzazzjonijiet ta' oli li huma l qegħdin jaħdmu dwar il-ġlieda biex titwaqqaf il-vjolenza fuq in-nisa kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm mod globali. Jiena żgur illi illum ser nisimgħu kontributi ta' so interessanti. U dawn ser permettuna biex aħna jkollna idejat u proposti dwar kif nistgħu nafanzaw aktar f'din il-kwistjoni u niżguraw li aħna nistgħu inwafqu darba dejjem il-vjolenza fuq in-nisa. Nixtieq infakkarkom il hemm riżoluzzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew li ġiet adottata fl-10 ta' frar ta' din is-sena. Komissarju Redding u kol ser titkellem dwar investigazzjoni profonda illi għamlet il-Komissjoni fl-okkazjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Dan wera illi fost iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea il-violenza fuq in-nisa hija qasam illi hija konsidrata bħala l-iktar u fost l-iktar qasam importanti meta ċittadini jesprimu ruhom dwar x'jaħsbu illi e, irid isir u moqs ma jirdu jiġu trattati. U għalhekk naħseb illi huwa pass pożittiv illi aħna ħadna din l-inizjattiva u li nibdew naħdmu dwarha. Din tidħol tajjeb ħafna ma dak illi ċ-ċittadini tagħna jittamaw illi aħna e, niksbu u ma jistennew illi aħna niksbu. Sawaran li jeddan nixtieq li naddu għal punt li jmiss fil-agenda u jiena nixtieq nilqaw hawnhekk il-Ministru għall-Ugwaljanza Spanjola il-kom Spanja tinsab fil-presidenza palissa u maqedin jaħdmu dwar il-violenza fuq n-nisa. Nixtieq nilqa l-Sinjura Bibjana Aido għall-magro. Jiena issa nixtieq nadilek il-kelma. Grazzi tassew. Signora Presidenti, President, President tal-Parlament Ewropew, Vice President tal-Komissjoni u l-kollegi kollha l-oħra hawnhekk prezenti fuq il-mejda tal-kellima. Sinjuri, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew talli offri li din l-opportunità biex nitkellem dwar l-avveniment tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Jekk għanna ser nitkellmu f'aktar dettal dwar responsabilità li aħna ser nwafqu hawnhekk, u dejjem pjaċir kbir li jiena niġi fil-Parlament Ewropew istituzzjoni li tirrepreżenta eluf ta' miljuni ta' ċittadini. Bosta miljoni ta' ċittadini Ewropej. L-2010 hija sena importanti għal kostruzzjoni tal-proġett Ewropew dak li għandu xaqsam eh, l-affarijiet tan-nisa ser jiġu muaf istituzzjonijiet komuni u ser jiġu estiżi wkoll il-kompetenzi ta' din l-istituzzjoni. Il-Parlament Ewropew jikkontribwixxi għall iżvilupp ekonomiku soċjali tal-Ewropa u dan ser jagħmlu fid-deċenju li ġej biex bekk aħna f'din il-kriżi finanzjarja kunu nistabilixxu żvilupp sostenibbli u tkabbir. L-2010 hija sena importanti għall-ugwaljanza bejn is-sessi wkoll. Dan huwa prinċipju essenzjali għall-Unjoni Ewropea, ja xi ħaġa l-Unjoni Ewropea trid tħaddan fil tfassil ta' politika tagħha hekk kif hija timxi l qudiem Aħna smajna b'qafa ġdid minnaħa ta' Nazzjonijiet Uniti mistax il sena wara pjattaforma ta' Beijing U dan għandu jkun linja gwida għall-Unjoni Ewropea. Sbatax il-Gvern in-naħa tal-Unjoni Ewropea iffirmaw fi frar impen għal approċċi bilanċa dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Dan huwa pass il qudiem importanti ħafna għal politika Ewropea fin-negozji fost l-oħrajn. Aħna issa qegħdin naraw dwar stock take autokritika biex aħna inwafqu politika dwar dan is-settur. Ma nistgħux ninjoraw il-vjolenza li jsofru n-nisa. Għalhekk kienet xi ħaġa tajba illi aħna ddeċidejna illi nadedikaw din is-sena għal vjolenza fuq in-nisa u l-ġlieda kontra din il-vjolenza. Ovvjament hija xi ħaġa ovvja li aħna maħniex se neliminaw darba għal dejjem kull tip ta' vjolenza fuq in-nisa hemm violenza fil-kuntest domestiku, hemm ukoll traffikar tan-nisa u e, l-bniet għal anijiet sesswali. Skjafitu e, sfurzata kif ġiet semmi minnaħat tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn huma prattiċi illi saru tradizzjonijiet kulturali illi jmorru kontra drittijiet fundamentali tan-nisa. Per eżempju, il-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa, iż-żwieġ imġiel, jew inkella il-til għall-unur. Prostituzzjoni mġela u tkazbi brutali ta' drittijiet tan-nisa. Nuqqas ta' ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa dawn huma fatti kollha illi aħna rridu neqirdu mill-kapitoli tal-istorja tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk kemm fil-frontieri tagħna kif kolli lil mill-frontieri tagħna aħna rridu niżguraw biex l-ebda forma ta' violenza ma tiġi aċċettata f'soċjetà demokratika u ċivilizzata. L-iktar din il-forma ta' violenza illi taffetwa kważi nofs il-popolazzjoni tan-nisa. Azzjoni Ewropea kollettiva f'dan l-aħħar 15-il sena għenitna biex aħna niksbu ċertu għanijiet dan huwa minnu iżda għatem xi għanijiet li għadna ma ksibnihomx fir-rigward tal-vjolenza kon, il-ġlida kontra l-din tip ta' violenza. Għanna bostanijiet illi għadna ma ksibnijomx. U għalek ġew sviluppati strategiji nazzjonali biex aħna niksbu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Ksibna ħafna progress, għamilna ħafna progress dan il-programm u aħna wieħed mill-għanijiet kien illi nwafqu mekkaniżmi ta' prevenzjoni. U għacċari li għamilna xi progress fl-2010 is-sena l-oħra il-Kunsill Ewropew tal-Ministri tal-Impjiegi u tal-protezzjoni tal-konsumatur adottaw serje ta' konklużjonijiet li jitrattaw il-erda tal-vjolenza fuq nisa fl-Unjoni Ewropea. 17 il-Gvern tal-Unjoni Ewropea stabilixxew għafas biex tinqeret il-vjolenza fuq in-nisa. Minħabba l-iżviluppi ta' Trattat ta' Lisbona u l-Karta ta' drittijiet tal-bniedem, it-fassil tal-politika irrit jieħu dawn il-kwistjoni tinkonsiderazzjoni fil-ġejjieni. Dan ser ikollu impatt kbir fuq il-ħajta kuljum taċ-ċittadini. Huma ser iħossu illi l prinċipju tagħhom, il-valuri tagħhom qegħdin jiġu mħarsa aħjar. Il-ġlieda ta' kull mara kontra l-violenza qed tiġi rappreżentata hawnhekk fl-iktar livelloli tagħha. Jekk is-soċjetà kollha tiġilet biex telimina l-violenza b'istrumenti komuni, strateġiji komuni. Dan ser jevita kemm il-violenza u jgħin ukoll biex tiġi provduta għajnuna għal-vitmi. Strateġija Ewropea edha trażan L-effetti ta' dan it-tip ta' violenza aħna rajna l approċċ tal-Kommissjoni illi waqfet qafas għall-iżvilupp ta' dawn il-politiki. Dan huwa wkoll dwar il-ġabra tal-inizjattivi varji illi qegħdin jisiru fuq livell ta' stat membru. Dan juri li hemm rieda politika komuni biex tinqered din it-tip ta' violenza fl-Unjoni Ewropea u biex ukoll immorru lil lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Stadju importanti wkoll huwa li nwafqu indikaturi tajbin biex inkejlu l-vjolenza fuq in-nisa u koll it-twaqif ta' databases. Dawn huma kollha impenji li diġà ġew maħudan konsiderazzjoni meta l-pjan ta' azzjoni ta' Beijing ġie adottat fl-Ewropa. Dan jista' jipprovdi informazzjoni prezzjuża tfassil tal-politika f'dan il-qafas u dan sar jippermetti biex aħna nevalwaw ir-riżultati ta' kull politika. Dawn huma passi importanti illi jridu jittieħdu biex ikun hemm approċċ kollettiv Ewropew biex aħna neqirdu l-vjolenza fuq in-nisa. aħna nistgħu niksbu l-arfin billi niksbu informazzjoni dwar il-qada bħalissa u għalhekk għandna kompitu qudiemna biex nistudjaw, ninvestigaw ma wkoll naġixxu. Għandna bżonn ta' approċċ permanenti biex aħna ninvestigaw is-sitwazzjoni u naraw kif nistgħu nikkontribwixxu biex neqirdu l-vjolenza. Dan ser ikun kompitu tassew importanti l-aktar għal eh, ġenerazzjoni żagħżugħa tal-popolazzjoni. Jekk aħna ser niġġieldu b'mod effettiv il-vjolenza fuq in-nisa irridu ngħaddu l-messaġġ lil ġenerazzjonijiet żgħażagħ żagħżugħa. Aħna rridu niġġieldu kontra dawn l-approċċi li jagħmlu ħsara. Aħna rridu niżguraw illi titqajjem kuxjenza madwar l-Ewropa. Sena li hija dedikata għal irda eh, tal-violenza fuq in-nisa huwa post importanti biex aħna niksbu dan. Ukoll fil-qafas fil-qasam fil qasam tal-assistenza għal vittmi dan huwa strument importanti biex aħna nkunu nistgħu inraznu l-impatt negattiv tal-vjolenza fuq in-nisa. Madana kollu il-progressi li għamilna biex aħna niksbu strateġija komuni Ewropea dak li għandu xjaqsam l-ugwaljanza bejn is-sessi għad fadal x'namlu direttiva li qed tiġi proposta li ser titħeb mod ta' kodeċiżjoni fuq livell Ewropew. Dan għandu jkun istrument illi ser jgħin, ser iħares il-vittmi tal-vjolenza. Aħna ma nistax nippermettu li jkun hemm sitwazzjoni fejn id-drittijiet leġittimi tal-persuni tal jiġu jiġu mkasbra minħabba din it-tip ta' vjolenza. Aħna ma rridux illi n-nisa ikunu xi il-sira. Ma rriduhomx jibżaw. Ma għamx li jaqgħu vittmi għan-netwerk ta' traffikanti tal-bnedmin fl-Ewropa nafu li n-nisa qegħdin jġu sfruttati sesswalment u fiħdan il-qafas ta' l-Unjoni Ewropea u Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea aħna ħadna pen kbir biex aħna inresqu f'dan is-semestru proposta biex niġġieldu kontra trattament ħażin tan-nisa. Bosta strattati membri kontribuxxew permezz ta' programmi u miżuri xuma jippruvaw jistabilixxu għafas komuni Ewropew għal azzjoni konġunta. Biex tiġi miġġilda l-vjolenza fuq in-nisa din il-vjolenza hija parti mill-ħajja ta' kuljum għal bosta nies fl-Ewropa. U din hija sitwazzjoni aċċettata b'mod mistur u aħna ma nistgħux nippermettu illi dan din il-ħaġa tkompli għaddejja. Sinjor President, aħna għamilna pass importanti lejn l-ugwaljanza billi ippruvajna niġġieldu il-vjolenza fuq in-nisa. U din rajnija bħala sfida komuni. U issa direttiva ma rridux narawha bħala punt ta' tmiem imma bħala punt ta' tluq kontra din il-kultura ta' violenza li sfortunatament għadha teżisti. Dan il-Parlament Ewropew adotta dan il-kompitu u jahna ta' bilħaq nistaw inwafqu din il-violenza u għalek adottajna dan l-slogan għanna bżon ta' ħafna ħin, ta' ħafna sforzi għalix il-bidla soċjali mis sessir mill malada weħida u għalek kollaborazzjoni bejn il-Parlament Ewropew, l-Istati membri u l-Kommissjoni tista' issir kondizzjoni indispensabbli għall-Unjoni Ewropea biex jitkun tista' tagħmel passi il qudiem importanti. Aħna meta konfrontati bil-violenza nirrispondu blaqda. Aħna irridu nappoġġaw il-vittmi permezz tal-prevenzjoni u forum oħra ta' trażin in ġenerali, grazzi. Vam tak minister Aidu Almagro. Grazzi tassew, ministru. Nasta ġa sabiħa li l-parlament u l-Presidenza Spanjola u l kummissjoni kollha qed jimxu id fit f'dan ir-rigward. Allura grazzi tassew. Mela, huwa pjaċir tiegħi issa illi nilqa il-Viċi President tal-Parlament janzi tal kummissjoni tgħid il-kellim is-Sinjura Vivian Redding, Sinjura responsabbli għall ġustizzja, drittijiet fundamentali u ċittadinanza. Għalhekk nishtiq li s-Sinjura Redding nilqakawnek fosna u nħalli fitik. Presidenti, Ministru, Membri Onorevoli u eżis eh, il-ġil li għedin fosna. Għamam em minnum fosna li nishtiq nil-qaħħom speċjali xaħna għanna neħtieġu l-ġil biex jgħinuna nsolfu ċertu problemi. Jina kunta ta' ferm illi jina hawnhekk biex niċċelebra flimkien ma'kom. It-8 ta' Marzu il-jum internazjonali tan nisa vera li jista' biznija, it-8 ta' Marzu, it-8 ta' Marzu, imma ma importax. Għaliex jien nemmen illi kuljum għandu jkun jum in-nisa. Kuljum e għanda tkun jum il nisa u din jila dejja mill-mit-sena mit-sena ilu bdejna ninċelebraw l-ewwel jum nisa. Aħna għamilna ħafna progress. Iżda fadlinna x'naqtfu, speċjalment għal dak li għandna x'jaqsam għandek x'jaqsam mal suġġetta tagħna tal-lum, il-vjolenza fuq in-nisa illi juri biċ sfida li u d-dimna. Jiena grata tassew eh, l-appoġġ tal-partijiet kollha sabiex nbuttaw iktar fuq l-ġan l-agenda. U jina kol grata lejn isbexxija tal-Presidenza Spanjola illi tefat dan il-punt fuq l-agenda bħala priorita. Xi jiem qabel il-Jum internazjonali tan-nisa, il-President Barroso u jien raġel u mara. Flimkien ippreżentajna il-karta tal-nisa. Din hija importanti ferm mhux bisija hija dikjarazzjoni politika tal-kolleġġ ta' 27 kommissarju, imma huwa impenn ta' 27 kommissarju li jiser jimplementaw il-gwaljanza bejn is-sessi fil-linji tal-politika kollha tal-Kummissjoni u din hija l-ewwel darba li rajna xi ħaġa bħal din fl-istorja tal-Ewropa. Peress li l-Kommissjoni kollha ħarsu dan din il-karta kulħadd ħajħdem flimkien biex jaraw illi d-dimensjoni tal-dimensjoni tas-sessi hija mħarsa u integrata f'kull politika bisħieħ. Il-karta t-identifika ħames punti ewlenin għall-azzjoni fil-snin li ġejjin u għadha minn dawn il-qosma hija id-dinjeta, integrità u tmiem għal violenza bbażata fuq sessi aħna nafu illi kull tip ta' forma ta' violenza kontra n-nisa jmur kontra u jabbuża mill-drittijiet fundamentali ta' kull mara u tiffajla. U nafu illi dawn huma drittijiet fundamentali ma' parti integrali ta' trattat ta' tagħna u għalhekk iridu nħadmu din il-karta ta' drittijiet u għalhekk l-elezzjonijiet kollha se jiġu ġudikati skont din il-karta. Hawnhekk aħna rajna illi Il-violenza m'għandix taqsam ma biss ma dawk illi qegħdin jieħdu ħsieb il-bini, il-kostruzzjoni tal-Ewropa, aħna għamilna starriċ madwar l-Ewropa u ma kien hemm assolutament ħadd bħala eċċezzjoni. Nisa kollha Ewropej jazbu li hija kwistjoni ewlenija. Il-Parlament għalhekk għażlet mod għaqli illi nifukaw fuq il-violenza. Jina grata lejn il-membru Svensson illi jila titkellem mod personali fuq il- l-effett tal violenza fil-familja tagħha u jina i talbitni u jina nikota li timmaġina kull mument ta' ħajtek illi jinti tibża mill-persuna li jinti għedek relazzjoni magħha inti ta' t-torti lek innifsek u għandu kontroll fuq kollox. Issa u importanti illi n-nisa jitkellmu u jisemaw leħenom għadli ħafna drabi din il-kib ta' violenza għadha tabu u aħna rridu nkissru dan it-tabu u jina grata li nisa kollha madwar l-Ewropa li jgħidu iva tkellem dwarha tħallinniex waħedna. Ovvjament din il-violenza hija fuq livell domestiku imma jaffetwa nisa fuq livell u li ħafna aħna nistimaw illi wieħed minn ħamsa sa wieħed minn er-, kull erba' nisa esperjenzaw violenza domestika li qas darba fil-ħajja domestika eh, tagħha u waħda minn għaxra batiet il-violenza domestika u sesswali f'ħadarba f'ħajjithom u aħna kuntenti illi Sinjura Valsum issa hija l-envoj speċjali ta' ġnus maquda illi qed jieħu ħsieb dawn in-nisa f'ċertu situazzjonijiet ta' gwerra jisabu f'din il-qada u jiena verament irrabjani meta nisma li midwar 500.000 mara li qed tgħix fl-Ewropa kellhom jgħaddu mill mutilazzjoni ġenitali taf illi kuljum 6000 persuna mara kuljum hija ija torturata, din hija ħaġa brutali, ma nistgħux naċċettawha la fl-Ewropa u lanqas fil-qija tad-dinja għaliex il-vjolenza kontra n-nisa ma jistax tkun ġustifikata b'bażi ta' drawi, tradizzjonijiet jew konsiderazzjonijiet reliġjużi. Din dan huwa reatu daqshekk. U għalhekk illi aħna irridu ninaqdu sabiex inwaqfuh. Aħna nisħu fuq il mpentana tagħna biex inkomplu nġildu kontra l-vjolenza fuq in-nisa u dan huwa wkoll rifless fil-programm ta' Stokkolma u jinkludi wkoll il-vitmi nisa tal-vjolenza u speċjalment violenza sessuali u l-mutilazzjoni ġenitali. Aħna ħanres u pjantazzjoni illi ser jitfu fi prastika din il dan il-program. Għalek il-vitmi ta' dan il-violenza ħajkunu fuq net fl-agenda tagħna. Aħna ser noħorġu l-ewwel miżuri tal-leġislattivi minn hawn ftit jiem oħra biex ikunu nistgħu nibnu l-ewwel liġi kriminali kontra il-violenza fuq in-nisa u apparti dan il-lat konkret ħan niżviluppaw ukoll il-programm Dafni illi għal 10 l 10 snin ilhom jagħti sappu appoġġ għal dawk li qegħdin ibatu violenza kemm tfal u nisa u tfajliet u biex nħarsu wkoll vittmi gruppi li huma l-iktar friskju. Sissa Dafni ta tfondi aktar minn 500 proġett. Vi tistgħu taraw il-Presidenti li l-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea kienu attivi ħafna dan ir rekord Fiħdan dan il-programm dafni aħna nidna studju fuq il-prassi li huma taħsara tradizzjonali. Pal per eżempju żwieġ imġiel, imġela eh, dan il-mutilation, il-genital mutilation huwa ieħor. U aħna nippruvaw noħorġu bazzjonijiet sabiex ntemmu dan it-tip ta' atti għal darba dejjem billi innaqxu f'leġiżlazzjoni fil-politika fil-prassi inkluż xogħol qed isir flimkien minn ngos biex jgħinu il dawk in-nisa illi batew dan il-mutilation. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-vjolenza hija bbażata fuq is-sessi u jiena nixtieq nuża il-liġi kriminali fejn huwa meħtieġ. Intom tlabtu l-Kommissjoni biex tqis armonizzazzjoni Ewropea tal-leġiżlazzjoni. Kwistjonijiet li huma violenza kontra l-istess, speċjalment violenza kontra t-tfal, eh, jina dejjem ukoll ninkludihom għax eh, mhux qed nitkellmu biss dwar sfortunatament it-tfal bniet imma nkissu bin aħna irridu nitfaw dan it-tip ta' leġislazzjoni li tkun qed taħdem u tiġi implementata sal-bidu tal-ħarifa. Intom tlaftu li jkun hemm politika koerenti biex niġildu kontra kull tip ta' violenza. U iktar kmini dan ix-xahar, il-Konsil talbu il-Komissjoni biex iħolqu strateġija Ewropea biex iwaqfu u jiġildu kontra il-violenza fuq in-nisa. Din hija tweġiba tiegħi F'Settembru il-Kummissjoni ser tressaq strateġija komprensiva mifruxa għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u rikopri il-periodu 2010 sa 2015. U din l-istrateġija se sarra f'azzjonijiet konkreti. Il-prinċipi li kienu mħabbra fil-Karta tan-nisa f'qafas mifrux u wiesa għall-azzjoni komuni u li niġġieldu kontra il-vjolenza fuq in-nisa se tkun ta' priorità speċifika f'din l-istrateġija. Din is-sala, Sinjura Ċer, talbet il-Kummissjoni biex tlaqqa konferenza fuq livelloli biex nidirizzaw linji ta' politika aktar koerenti fuq il-tipi kollha differenti ta' violenza fuq in-nisa jiena kontenta li nħabbar illi dan il-konferenza se seħ fil-25 ta' novembru ta' din is-sena biex niċċelebraw il-Jum Internazzjonali ta' tnaħija ta' violenza kontra n-nisa. U din sattina l-opportunità sabiex nippreżentaw l-azzjoni tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett u biex ikunu nistgħu nikkonsultaw mal-partijiet kollha interessati inkluż il-gvernijiet nazzjonali u s soċjetà ċivili u parlamenti nazzjonali wkoll. Aħna qegħdin nissottaw fin-negozjati tagħna fil konsil tal-Ewropa konvenzjoni biex niġildu kontra violenza fuq in-nisa u riżultat ta' dawn in-negozjati wkoll ser indaħluhom għom xogħolna Allura taraw li aħna qegħdin nieħdu bis-serjetà din il-ħaġa għaliex il-vjolenza fuq in-nisa hija huwa reat ejja nsejħuha nsejħulu dak li hu u ejja nħabbru li dinja li dan huwa fil-fatt x'inhu. Imma kif ngħidu fis-slogan tagħna nistgħu nwaqfuha. Jiena konvinta illi jekk verament nixtiequ li dan iseħħ mhux tal-li nistgħu nwaqfuh imma ser nwaqfuh. Varmt tack kommissionens vice ordförande. Grazie tassew per vice President al commissioni. Signora Redding, ta' dan il contribut li tassew isprana. u qegħdin nistennew bil-ħerqa biex soktaw fil-kooperazzjoni mill irib bejnietna, bejn l-istituzzjonijiet. Hekk kif qalet is-Sinjura Redding fil-bidu aħna ser inqisu l-esperjenzi kollha li aħna ġarrabna u aħna ser ndaħlu koll esperjenzi li nistgħu niġbru mill-NGOs u oħrajn involuti sabiex nkunu nistgħu niġbru kull tip ta' arfin li għandna f'dan ir-rigward. Għalhekk nixtieq ringrazzja l-Ministru l ukoljenza mis-Spanja, is-Sinjura Aido Almagro, nixtieq ukoll ringrazzja is-Sinjura Redding u Ringrazzja minn qalbi is-Sur Buzek, il-President tal-Parlament Ewropew, ta' dawn l-interventi ta' ispirazzjoni fil-bidu ta' konferenza. Issa niftu id-dibattitu Nishtiq nfakkarkom illi suppost qudimkom għandkom formola fuq id-desk jekk tixtiequ titkellmu tridu timlewa l-ewwel. Għax kull ma jkollkom ċans tista' ta' żewġ minuti biex titkellmu. U importanti illi nuru solidarjetà ma' xulxin billi nżommu mal ħin a dispożizzjoni tagħna biex nitkellmu u bekk ikunu nistgħu nisimgħu kemm jista' jkun nies. Għalhekk intom nina nilqakom li tipparteċipaw hawnhekk f'dan id-dibattitu imma l-ewwel jekk jaġobkom imlew dik il-formola jekk tixtiequ titkellmu fil-fatt överlämna ordet till eh, Mrs. Mitri. Mela nduru għas-Sinjura Mitrija l-ewwel mill-lista tal-kelliema tagħna senat Rumen. Fidek. Fru Mitrea. Signora Mitrea. I väntan på fru Mitrea så överlämnar jag... Waqt li qed nistennew Signora Mitrea, mela l-ewwel indu lejn is-suna Matera. Għanz diskużu ruħa, il-President, għanna dil-lista twila ta' kellima allura l-ewel. Baronessa Lizva mill-House of Lords tar renju Unit. Fidejk. Grazzi. Jina nishtiq sempliciment namel zewġ punti tlieta. Waħda minnhom hija li fir-Renju Unit aħna fil-fatt Mweħed minn kull erba nisa li jisbatu minn violenza domestika ma nixtieq nisħaq fuq id-diffikultajiet kulturali li għandha u Renjonit għandha soċjetà multikulturali ferm wiesa. U jiena ġejja minn kultura fejn il-violenza domestika xorta hija waħda li qed narawha bħala norma u x'imdaqqiet il-politikanti u s-soċjetà ċivika hija mbeżza Lura mill-li titkellem u tlisten il-difikultajiet il ħaftu wiċċhom magħhom dawn it-tfajliet u n-nisa. Jekk aħna rridu nxejnu il-vjolenza kontra n-nisa, aħna rridu l-ewwel net naraw illi nilħu n-nisa kollha, speċjalment f'komunitajiet fejn daw ma tantx ikunu jistaw semmaw leħenhom għaliex lix jissa ma kunu xqalbina biżejjed biex nagħmlu dawn, dawn in-nisa ser jibqgħu vittmi moħbija u ħajkun għat eh, tkunu dawn il-vitmi. U dan il-din il-violenza ħat-għaddi għat-tfal taħħom. Jekk aħna nħarsu lejn fejn il-pajizi fejn hemm ukoll ħafna minn ta' violenza u naħdmu mal-parlamenti mill-qrib, forsi jkun hemm iktar impenji minn ta' dawn il-parlamenti biex jħadmu fuq il-problema. Jiena kont kuntat uħdimt ħafna ma' dawn it-tip ta' nisa u nisa ngħidilkom hija problema qed tiżdied mhux li qed tonqos. Grazzi tassew. Signora Matera, Viċi President tal-Komitat ta' goljans tal-Parlament, issa tista' titkellem. Grazzi, President, eżis kollegi, jiena kontenta illi kont qed insegwi mod attiv b'attenzjoni kollha xogħol illi wassalna llum għal konklużjonijiet tal-Jum Internazzjonali tal-Mara, jum importanti għalina il parlamentari li qed nirrappreżentaw is-27 stat membru li huma fost l-iktar ċivilizzati madwar id-dinja ġurnata importanti mhux biss għal kollegi u rapport istituzzjonali illi huma mitluba hawnhekk biex jagħtu kontribut prezzjuż tagħhom, imma għaliex għal oħra qegħdin nifukaw fuq id-dinja tan-nisa, mod partikolari fuq il-vjolenza illi qiegħda eh, eh, tiġi qiegħda eh, tiġi wara n-nisa. Aħna rridu inneħħu u koll din il-violenza li għat isir bejn u l-blilin mill-djar tal-djar tagħna. Wieħed minn erba' nisa jattin jiġu abbużati b'mod psikoloġiku u oħrajn jiġu eh, abbużati eh, mod sessuali. Mbagħad il-preżenza ta' ħafna MGFs li qed tolqot il-tfal il-tema, il suġġett tal-2010 li hija l-violenza kontra n-nisa hija waħda illi titfaddaw fuq ix-xogħol li qed nagħmlu fih dan il-Kummissjoni fil-Parlament. In-numru tan-nisa illi qed jibatu il-violenza hija għolja ħafna u s-salvagwardja speċjalment tal-dinjità umana illi l-Ewropa għandha tigarantixxi għad għandha dima triq twila. L-Unjoni Ewropea li qed tiffoka fuq l-eliminazzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni ta' tip eh, femminili u hija ija wahda ija marja tal-aħjar. U din l lumi għaxida xhieda ta' dan irridu nħarsu il-maram fuq livell individwali. Ġifiri mux biss nneħħu neħu diskriminazzjoni għan nisa, imma u koll neħu l-violenza dak indu xaqsam it-tfal. U l-dritt li wieħed ma jkunx jitjabdi bċertu trattamenti inumani u degratanti, dritt tal-ħajja. Dan għandek il- Għawnek għet nitkelmu dwar, għafa ta' kollox li huwa l-mewta tal-drittijiet tan-nisa fis-26 ta' Novembru tal-2009 u l-10 ta' Novembru ta' sena li għaddiet dawn il-qat li saru jippreżentaw bħala lum il-ġurnata parti mill-proposta ta' ta' rizoluzzjoni illi hija firmata minn kollegi differenti minn partijiet politiċi differenti bħal pereżempju ta' Karabella, Korneza, Parpanova, dawn il-kol qegħdin naħdmu it-fit sabiex nġildu kontra n vjolenza fuq in-nisa biex nagħlaq. lum m'hemmx biss dawn il- ġest um, eh, simboliku biex nġildu kontra din it-tip ta' violenza. Aħna l-lum ġot għanna inizjattivi tangibli fuq il-livell komunitarju kif ukoll nazzjonali dwar il-ħarsin tan-nisa. Nala b'rinejt ngħid illi it-triq iva nafu x'inhi imma min maħniex sejrin lura. Aħna flimkien nistaw flimkien mod solidarju dawn eh, l-erba snin ta' mandat nkunu nistaw nilħu u nirbħu fuq din il-violenza. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Sudov mill-Parlament Żvediż. Grazzi tassew, grazzi ta' dan id-dibattitu importanti. Nixtieq nitkellem dwar dak li qalu ħafna. Illi importanti ferm li aħna nippruvaw nwaqfu dan il-vjolenza fuq in-nisa. Il-Gvern Żvediż tliet snin ilu ħarġu pjantazzjoni bħal 56 punt konkret biex iwaqqaf il ġitijiet il-vjolenza kontra n-nisa u jibinu interessat jista' jiġbor kopja minn għandi. Aparti jekk l-azzjonijiet tal-stati jaqdu rwol importanti nafu reazzjoni tal-violenza kontra nisa ħafna drabi impunità minnaħa tal-istat. Din hija xi ħaġa li rridu nittrattaw aħna rridu nħarsu għal lej riformi illi jwaslu għal multi iktar ibsin u sanzjoniet iktar ibsin u nridu nirriformaw il-sistema ġudizzjarja tagħna. Kien aħna nidejna kampanja ta' informazzjoni kontra l-irġil biex intejbu eh, il-livell ta' avvizi li illi jisiru u il-motto tagħna hija li jekk inti tara u inti tisma' biha mela trid tirrapporta. Aħna provajna naqsu il- sanzjonijiet ta' detenzjoni fuq il-atti ta' violenza li saru. Jiena nappella għal parti minnaħa ta' xelluk li għedin imexxu l-kampanja illi daqsu dawn il-sanzjonijiet importanti illi l-gvern jaħdem sew. Kär von Sydow och nästa talare är... Grazie Survan Sydow is Signora Poscott mill-Parlament Europeo. Grazie, Signora President. Jena kontenta dak li jishtiqu jagħmlu l-Ministru l-Kummissarju aħna irridu naraw kif ser normalizzaw il-liġi kriminali, rridu approċ Ewropew għal din il-problema u għal kwistjoni tal-violenza fuq in-nisa. Jiena ktibt lill-Amnesty u dwar il-mutilazzjoni ġenitali u l-Ministru qalet li ser din ser tkun parti mill-politika tagħha, però nixtieq niġbed ukoll attenzjoni dwar ir-rikonoxximent ta' definizzjonijiet. Jekk inti tara ivrak eh, dawn pruvaw li din issir eh, ħaxaġa kastigata f'kull pajjiż. Jekk irridu protezzjoni u djar sikuri, Allura rridu nippruvaw naraw kif ser naqbdu lil dawk li qed jagħmlu dawn ir-reati. Hemm ukoll kwistjoni tal-mutilazzjoni ġenitali din għandha tidħol ukoll fil-liġi ta' l-azil din mhijiex dwar biss dwar eh, liġi kriminali jekk iridu nagħtu iktar protezzjoni lin-nisa. Jiena naqbel mal-Baronessa mir-Renju Unit, aħna rridu naraw x'nu ma jagħmlu pajjiżi oħrajn f'dan il-qasam, rridu naraw kif nistgħu nikkooperaw. U rridu nistgħu nitalmu ħafna mit-Turkija pereżempju, wieħed mill-pajjiżi kandidati tagħna. Grazzi, grazzi Sinjura Boskot. il kelli malimi miss hija Sinjura Mitrea mis-Senat Rumen. Jekk jogħġbok. Is-sistema ta' servizzi soċjali pubbliċi li qed tiġilet dawn il-kwistjonijiet ġewwa Rumanija mhijiex iżviluppata tajjeb u e, assistenza f'dan il-qasam ġeneralment issir mill-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili li flimkien mal-awtoritajiet lokali jiżviluppaw servizzi speċjalizzati biex jipproteġu lil vittmi u ukoll dawk li jipprovdu servizzi soċjali li jaħdmu ma' dawn li qed jagħmlu dawn ir-reati ta' vjolenza il-fatturi li qed jikkreaw violenza domestika fir-Rumanija huma l-abuż mill-alkohol um, ehm, modell uh, tal-familja eh, patriarkali u dawn huma l-kwistjonijiet li qed jiġġeneraw din il-vjolenza fuq il-xogħol fuq il-post tax-xogħol u fid-djar sistema ta' servizzi soċjali li t-mira li tratta din il-problema. Il-violenza domestika hija fenomenu li nkwetana ħafna eh, iktar u iktar. U il-numru ta' kazijiet il-qorti huma numerużi ħafna. Dawn il-konflitti u dawn il-kazijiet huma serji ħafna għaliex Ġeneralment familja għandha tkun post armonjus u spiss il-vitmi ta' abuż domestiku jkunu nisa u tfal. Ħafna nies abbużati jispiċċaw waħlu fihom infushom għalfejn qed jiġu trattati ħażin u għandhom perċezzjoni ħażina tar-realtà minħabba dawn l-abbużi kontinwi. Nies li qegħdin jisofru violenza jirnexxilhom jisofru din il-violenza għal snin twal mingħajr ma jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jibdlu s-sitwazzjoni. Dawn in-nies, in-nisa li jħossu li huwa tajjeb li jisofru u jissapportu dawn eh, din il-violenza minħabba u lidhom hija xi ħaġa ħażina, hija idea ħażina għaliex din xorta waħda tagħmel ħsara lit tfal Dawn l-affarijiet kollha jaffettwaw it-tfal eventwalment fil-futur F'relazzjoni inti tista' tipprova tifhem in-natura aggressiva ta' siħeb, però din ma solvix il-problema. Soluzzjoni kostruttiva għandha tkun li inti tiġġieled għas-self-esteem tiegħek u għall-rispett minn persuna l-oħra. Sfortunatament, il-kultura tagħna tollera dawn l-abuż domestiku u allura tagħmilha diffiċli tissolva l-problema. Fir-Rumanija hemm kuxjenza, hemm inizjattivi li qed jippruvaw joħolqu kuxjenza u qed jinbdew ukoll politiċi biex tiġi miġġielda violenza domestika. Ukoll hemm attivitajiet immirati lejn l-appoġġ lil vittma permezz ta' servizzi speċjalizzati. Ir-Rumanija hija interessata fl-esperjenza ta' pajjiżi oħra f'dan ir-rigward. bħala parti mill rappresentanza tan-nisa ta' 10% fil-Parlament Ewropew hemm 52% ta' nisa fil-popolazzjoni rumena u jiena parti mill-10% li tkellimt dwar qabel. Jiena inkwetata ħafna dwar dan is-suġġett. Naħseb li l-attitudni ta' dawn eh, li qed jagħmlu din il-violenza għandha tinbidel akkosta kollox u l-vittmi għandhom jingħataw iktar drittijiet u fejn il-metodu u jingħataw ukoll metodi ta' kif jiġġieldu għal dawn id-drittijiet. Huwa importanti li tingħata edukazzjoni ġewwa l-iskejjel u għandna nippruvaw nadottaw għas-sitwazzjoni tagħna biex bekk il-faqar u l-vjolenza jifqu. Grazzi. Grazzi, Signora President. L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra il-violenza fuq in-nisa hija priorità. U din dan huwa diġà pass kbir il-qoddim qed jenfasizza sitwazzjoni li hija esperjenzata minn bosta nies ta' kuljum. Din hija sitwazzjoni li hija jusa normali f'ħafna djar ġewwa l-Ewropa. U din hija xi ħaġa li għandna natuha iktar importanza fir-rigward tal-politika Ewropea. Din hija problema illum, però naħseb li huwa wkoll importanti għalina li rikonoxxu li nisa u l-irġil li għandhom r responsabilità illum ma jistawx jitilfu ħin, rridu naġixxu issa u għal dawn ir-raġunijiet jiena nixtieq nifraħilkom għall-inizjattivi li ttieħdu mill-Kunsill tal-Ministri għall-Ekonomija biex jiġġieldu l violenza fuq in-nisa. Naħseb li hija importanti ħafna għall unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni Ewropea biex jibdew issa jaħdmu fuq din il-kwistjoni jibdew jibnu politiċi u pressi tajbin fuq livell Ewropew għandna bżonn niġġieldu kontra s-sitwazzjoni soċjali inkwetanti li qegħdin nesperjenzaw. Il-Parlament Ewropew għandu jaħdem id fid mal-Kummissjoni f'dan ix-xogħol. Għal darbora nenfasizza li aħna rridu nibdew issa biex bekk inkunu effettivi għaliex ridu nagħtu appoġġ il dawk il-eluf ta' nisa li qegħdin isofru u qegħdin isofru minħabba inugwaljanza bejn is-sessi. Dan huwa punt ta' tluq tajjeb għax-xogħol importanti li għandna qudiemna. Għal darbohra nenfasizza l-punt li din l-istrateġija Ewropea ma tistax tkun xi ħaġa esklusiva għandha ssir realtà. Jiena ċert ċerta li l-membri tal-Parlament Ewropew ser jaħdmu ħafna fuq dan, grazzi. Grazzi, Sinjor eh, Garcia Perez, il-kellima li mis mis-Senat Taljan, is-Sinjor Remantani. Grazie, Grazie, Signora President. Jina xtaqt nir-ingrazzja Ningrazzjakom ta' din il-ġurnata importanti. Nixtieq nisħaq ukoll li f'pajjiżna dan l-aħħar sar ħafna kien hemm involviment tal-opinjoni pubblika dwar is-suġġett tal-vjolenza u koll involviment tal-Parlament u tas-Senat illi waslu għal approvazzjoni l-ewwel darba dwar il-liġi fuq l-stalking sar ħafna xogħol ukoll min-naħa tal-Kumitat tal-Ġustizzja. Fl-okkażjoni tal-G8 tas sena l-oħra wieħed mill-punti ewlenin tal-aġenda kien dak tal- traffikar tal-bnedmin nixtieq infakar illi hemm free phones ukoll fuq il-website tal-Ministeru tal-Opportunitajiet tal Indaqs dwar it-trattament il-traffikar tan-nisa u il-vjolenza fuq in-nisa. il fuq il vjolenza fuq in nisa ġiet imnedija wkoll kampanja pubbliċitarja fl-okkażjoni ta' 8 ta' Marzu U ser tkun kemm fuq l-unità kif ukoll fuq il-sekolo dell-Italja wieħed minn ta' xeluk wieħed minnaħa tal-lemin. Dawn huma diretti minn żewġ nisa. L-unika gazzetti li huma diretti minn żewġ nisa hija kampanja kontra l-vjolenza illi ser jippubblikaw il-gazzetti. U dan ser jagħmluh flok ir-riklami tan dwar in-nisa li jgħidu għandek eh, arus li qed ikun violent itilqu. U kif għalli president fil-ftuħ tiegħu aħna rridu konna azzjoni komuni biex ninformaw in-nisa biex indaħluhom fil-ħajja politika, fix-xogħol u fil-professjonijiet. Il-ġlieda fuq il-vjolenza hija marbuta ma' azzjoni importanti minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali u kol sinerġija marbuta mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Tak, fru Montani. Grazzi, signora Yamantani. Il-kellima li mis hija s-Sinjura Luna Shek mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nindirizza lill ministru ta' l-Ugwaljanza minn Spanja jiena mill-Awstrija u bdejt il ġlita kontra il-violenza fuq in-nisa għal sena ilu ġewwa il tirol Din hija parti konservattiva ħafna ta' pajjiżi u jiena bdejt xogħli hemmhekk għal daqstant issa kontenta li qed nara li l-Presidenza qiegħda taħdem iktar fuq din il-kwistjoni. Tlet domandi għal-Presidenza Spanjola l-ewwel. Inti tkellimt dwar free phone hotline wieħed wieħed sitta. Dan ser ikun ser tkun linja ta' appoġġ għan nisa li qegħdin isofru minn violenza domestika ser ikun hemm hotline Iħor għan-nisa li ma vittmi ta' traffikar u jiena nixtieq inkun naf jekk din it-tip ta' idea hijiex tajba jew le. Żewġ domandi oħrajn. Għal-Kummissarju Redding. Aħna għandna grupp ta' nisa f'ħafna mill-pajjiżi tagħna li qegħdin isofru minn biża kbira u dawn huma nisa Lisbjani. Dawn qegħdin jiffaċċjaw ħafna violenza psikoloġika u u fid-dar u kol fuq il-post ta' xogħol. Aħna spajna l-inizjattiva tal-Presidenza Spanjola fir-rigward nisa tal-violenza kontra n-nisa. Hemm allura xi ħaġa min-naħa tal-Kummissjoni biex nidġildu din il-biża li qegħdin nisofru dawn in-nisa? It-tielet domanda. Aħna qed nesperjenzaw soċjetà li hija dominata mill-irġiel. Il-lingwi li nitkellmu irridu jirriflettu il-fatt li 50 sa 52 fil-mija tas-soċjetà huma nisa. Għandek xi idea dwar dan? Eh, tack, nästa talare är från parlamentet i Ungern och det är Eh, Mrs. Vido, vasugod. Grazie ħafna, il-Sinjura Vito mill-Parlament Ungeriż. Konferenzja, a Magyar Parlament eh, Családügyi Bizottságán. Grazie ħafna. Signora President, Lodwa Tajba, Sinjuri, jiena rirrappreżenta l kumitat tal-Familja fil-Parlament Ungeriż u jiena nixtieq ngħidilkom x'naħseb jiena u ta' unur li aħna qegħdin hawn illum. U meta aħna ikonna dawn id-dibattiti fuq il verenta fuq in niża jridu naqsmuhom fit-tnejn. Kemm jiġi diskuss tiġi diskussa din il-kwistjoni fl-isfera pubblika. U it-tieni, x'inhu ma leġizlazzjonijiet dwar dan? Aħna leġiżlaturi familjari ħafna ma dawn il-kwistjonijiet, però maħniex konvinti li n-nies, il-pubbliku, um, jaf dwar dawn il-kwistjonijiet. Aħna irnexxielna namlu kampanji fuq il-violenza fuq in-nisa, però din hija ġlieda li irridu noħdu ġurnata b'ġurnata. Irridu li l-medja tatija iktar attenzjoni. Hemm ukoll ħafna nisa li jibżaw imorru għand l-awtoritajiet u jitkellmu. Fir-rigward tal-liġi din għandha tkun ċara ħafna li din dan huwa reat u l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom ikunu ħorox fuq din il-kwistjoni. Għaliex biex jipproteġu l-nisa huwa importanti u neċessarju li l-istati jemma possibli li dawn jiġu protetti. Allura jina nitlob li l-komitat biex jipruvaw jiġbru data u jaraw eżattament x'inhi s-sitwazzjoni fl-istati membri differenti u kastigi u sanzjonijiet jistgħu jsiru ġewwa l-istati membri. Grazzi ħafna. Naħseb li kienem domandi għal-Ministru għall-Ugwaljanza is-Sinjura Aida magra u allura se ngħaddi l kelma lill ministru tal-Ugwaljanza immedjatament. Però qabel nixtieq ngħid li hawn ħafna iktar nies fuq il-lista tal-kellima huma ser jitkellmu fit-tieni round ta' mistoqsijiet. Allura jekk intom ma kellkomx l-opportunità li titkellmu issa pero tafu li qegħdin fuq il-lista tal-kellima, nista' nassigurakom li ser tieħdu l-kelma wara dibattitu tal-panel. Issa ser ngħaddi l-kelma lill ministru tal-Ugwaljanza is-Sinjura Aido Almagro. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja kom għal kummenti kollha u għal kontributi tagħkom. Huwa ta' unur li nistgħu nesprimu s-sitwazzjoni mill mota kif narawha aħna u li tajjeb li qegħdin nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u nikkomparaw is-sitwazzjoni waħda mal-oħra. Nixtieq nifoka fuq il-kwistjoni il domandi li ġew indirizzati lili. Kien hemm xi eh, titjib f'ċertu stati membri fejn dawn il-kwistjonijiet ingħataw priorità. Però fir-rigward ta' numru ta' każijiet li qed jiġu rrapportati fil rigward ta' violenza fuq in-nisa, dawn in-nisa għandhom ikollhom fiduċja fl-istituzzjonijiet u l-fatt li qed ikonna ħafna iktar rapporti jidher li hemm iktar fiduċja il-ġlieda kontra il-violenza fuq in-nisa hija ġlida li teħtieġ li aħna jkollna stampa ċara t-situazzjoni kollha kemmi. Jiena naħseb li ġewwa Spanja kien hemm punt partikolari fejn l-ugwaljanza bejn l-istessi u l-ġlida kontra il-violenza fuq in-nisa tpoġġiet fuq l-agenda biex nappoġġaw lin-nisa u wkoll il dawn il-vittmi ta' violenza. In-nisa qegħdin nisofru fi sfera privata u il-fatt li tpoġġi dan fuq sfera pubblika hija xi ħaġa diffiċli. Irridu jirnexxielna li din issir kwistjoni pubblika. U dan biss nistgħu niksbuh permezz ta' kampanji pubbliċi u għandna bżonn l-għajnuna tal-medja. Għandna bżonn ukoll ta' seminars u workshops biex naraw kif l-informazzjoni tista' tiġi eh, skambjata fi rigward ta' din il-kwistjoni. Bla bda dubju ġewwa pajjiżi ġewwa Spanja dan l-approċċ kontribwixxa b'mod pożittiv biex ikun hemm iktar kuxjenza fost iċ-ċittadini. U tajjeb li ikonna edukazzjoni dwar dan is-suġġett sa mill-bidunet tal-edukazzjoni ta' tfal. Aħna m'għandniex nitħu bina nfusna bil-fatt li hemm iktar kuxjenza kulħadd jaf b'din is-sitwazzjoni, hemm ċertu ċannel tal komunikazzjoni li rridu nimmiraw iktar fuqhom fuqhom biex intejbu din is-sitwazzjoni. Il-fatt li l-informazzjoni edha tiġi immirata u qed ninkoraġixxu iktar nies biex jagħmlu rapporti ta' violenza fuq in-nisa dan huwa importanti però rridu nifmu iktar xinu huma il raġunijiet ta' din il-violenza, rridu nitkellmu mal-esperti il-violenza relatata ma' stessi għandha tkun katina li aħna rridu nifmuha iktar, irridu nitalmu iktar dwar ir-raġunijiet. Ħafna minnhom dawn il-każijiet joħorġu minħabba inugwaljanza fis-soċjetà tagħna bejn l-irġiel u n-nisa allura rridu nkunu iktar sensittivi biex nkunu nistaw niġildu din il-problema, rridu nibdlu il-mentalità, rridu nifukaw iktar fuq il-medja, fuq il-komunikazzjoni biex nesċinna nikzbu dan, rridu niġildu kontra l-stereotipi u mingħajr din it-tip ta' bidla fil-mentalità ser ikun impossibli li timbidel il-leġizlazzjoni. Xi kwistjonijiet speċifiċi dwar il-free phone hotline għal nisa li sofrew minn violenza domestika. Id-dokument approvat mill-Kunsill tal-Ministri il-ġimgħa l-oħra waqt il-Kunsill ta' Lepsko isemmi din il-kwistjoni. Dan id-dokument isemmi il-Freeform wieħed wieħed sitta Pero jiena naħseb li tkun idea tajba li konna hotline ieħor għal forum oħra ta' violenza jew problemi li n-nisa isofru minnhom per pereżempju din il-kwistjoni tan-nisa li jisom qed ikunu skjavi jew nisa li qegħdin jiġu sforzati fl-esploitazzjoni sesswali. Huwa importanti li dawn in-nisa jkollhom xi ħadd ma' min jitkellmu. Forsi il-Kummissjoni tista' tippreżenta xi ħaġa f'dan ir-rigward, fis il-Kummissjoni tista' tikkummenta xi ftit naf li f'April hemm xi pjanifikazzjonijiet għal ċertu miżuri f'dan ir-rigward. Dan huwa pass pożittiv il qudiem In-nisa jridu jħossuhom protetti. Nisa li hum qed isofru minn esploitazzjoni sesswali għandhom bżonn li jkun hemm xi ħadd li jgħinhom għanna rridu nwaffqu dawn il-networks u din il-mafja li qed tiġi mibnija biex titraffika lin nisa u biex nagħmlu hekk iċ-ċittadini tal-Ewropa għandhom jiġu inklużi. Dawn ma jistawx ikunu kompliċi iċ-ċittadini għal din it-tip ta' kriminalità. Fir-rigward ta' dan is-suġġett hemm ċertu livell ta' kompliċità u hemm min għadu qed jibqa' silenzjuż L-ewwel irridu nipproteġu il-vittmi, irridu nwafqu darba l-dejjem dawn l-istrutturi tal-mafja u rridu li nwafqu il-popolazzjoni kollha kemm tiqaf tkun parti minn dawn l-istrutturi. U rridu tip ta' proġetti biex nwafqu dawn l-istrutturi ta' mafja. Dawn ukoll għandhom jiġu appoġġati mill-istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Grazzi. Avslutande kommentar. Issa nixtieq għandi mikrofonu lill-Kummissarju Redding biex tagħmel l-introduzzjoni tal-konklużjoni tagħha. Kummissarju, grazzi Sinjura President, jina kont pressjonata bid-dettalji illi inataw l-aktar mill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali biex huma joruna jgħidulna diġà jeżisti fl-istati Ewropej differenti biex huma iħarsu lin-nisa jew inkella jiġġiedlu il-vjolenza fuq in-nisa. Issa din hija dik li aħna qegħdin nagħmlu bħalissa fuq livell tal-Kummissjoni biex aħna niġbru il-miżuri kollha illi aħna ser nadottaw jew adottajna biex aħna nitalmu minn dak li ħadem u minn dak li ma ħadem biex aħna nkun nistgħu nikkupjaw l-istati membri f'dak li ħadem u inwarbu il-fallimenti tagħna. Aħna hekk qed nagħmlu bħalissa permezz ta' żewġ studji. L-ewwel studju dwar il leġislazzjonijiet fl-istati membri differenti u l-possibiltajiet illi jkollna l leġislazzjoni mifruxa fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan l-istudju ħajħroġ fil-ħarifa. L-istudju ieħor huwa dwar il-prattiċi tradizzjonali li jagħmlu ħsara u kif dawn huma marbuta ma dak ma dik li aħna eh, mod komun nsejħu kultura imma jiena ma rridx nsejħilha kultura li rejat huwa rejat anke jekk dan iseħ taħt l-isem ta' kultura u dan l-istudju ħajros f'April. Mbagħad aħna fil-25 ta' Novembru se narġgħu niltaqgħu permezz ta' din il-konferenza għolja biex naraw li ma huma il-miżuri konkreti li aħna nistgħu nresqu l-qudiem. Fl-opinjoni tiegħi jiena nemmen u jiena smajt minnkom minn għandkom illi aħna irridu eh, niksru dan, dan is-sigriet. Jiena nemmen li jekk aħna u kampanja mifruxa eh, fl-Unjoni Ewropea ta' informazzjoni bħal pereżempju dik li bħalissa qegħdin namlu marbuta mal gender gap, mal-qabża fis-salarju. Dan jippermetti biex il-Parlamenti Nazzjonali kunu jistaw jiddiskutu kol fuq livell nazzjonali. Għalix mux bizzejt il komissjoni il-Parlament Ewropew jiddiskutu dan kollu għawnek ġo Brussel. Aħna rridu morru fl-Istati membri. U għalek intom tridu tejnuna dwar dan. Kienem kwistjoni dwar il-lesbjani. Il-karta dwar id-drittijiet fundamentali hija ċara mem lebda ebda diskriminazzjoni fuq l-ebda livell kemm fuq livell sesswali u kemm fuq livell reliġjuż m'hemm l-ebda differenzi. Mara hija mara u triġi irrispettata. Tejx kif tgħix jew temmen temmen. Issa dwar il-hotline. Il-Komissjoni ħolqot il-possibilità illi jkun hemm il-hotline wieħed wieħed sitta. Hemm xi hotlines li diġà ingħataw pereżempju għal atfal li jkunu mitlufa. Iżda jien nixtieq ngħidilkom illi hemm xi stati membri li ma jiddeċidu li ma jkollhomx dan il-hotline u għalhekk għal darb'oħra jekk ikolkom jekk tiddeċidu li jkollkom hotline dwar il-vjolenza fuq in-nisa jiena se tkun idea tajba li jkollkom hotline bħal dan, imma għal darb'oħra neħtieġu il-Parlamenti Nazzjonali biex huma jagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom biex huma ma jiġux ġobru li jgħidu ivi viva din hija xi ħaġa tajba. Imma huma ipoġġu kliemhom fatti għaliex mhux bizzejet li jkollna numru irid ikun hemm l-infrastruttura wara dan in-numru tat-telefon. Xi ħadd li qed iwieġeb, xi li jagħmel il-follow-up. Dan irid ikun marbut mal-pulizija. Ma lajduna għal-vitmi, allura l-ħaġa hija aktar komplikata milli aħna ngħidu bżonn li aħna neħtieġu numru. U għalhekk jiena hawnhekk għandi fiduċja tiegħi fil-Parlamenti Nazzjonali u Sinjura President, jekk aħna niddeċidu li jkollna dan it-tip ta' numru, jiena insejjaħlek biex inti tressa il-Parlamenti eh, nazzjonali mal-Parlament Ewropew biex aħna jkollna azzjoni koordinata biex tiġi implementata azzjoni bħal din ta', ta numru ta' telefon. Jiena xaġa bħal din infaħara, grazzi tal-kummenti li tajtuna l-esperjenza tagħkom, jiena nistennikom biex intom wara l-xol ta' tħejjija tagħna ġissu fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom u aħna l-kol flimkien niltaqgħu nerġgħu għal darb'oħra fil-25 ta' Novembru. Grazzi lil kull min ipparteċipa f'dan l-ewwel round tad dibattitu. Għal darb'oħra, nixtieq nirringrazzja lill Ministru għall-Ugwaljanza l-Onorevoli Aido Almagro kif ukoll il-Kummissarju Reding għall-involviment tagħhom f'dan l-ewwel dibattitu tal-panel. Jiena nixtieq infakkarkom illi ser ikonna it-tieni dibattitu tal-panel. Il-possibilità wkoll li l-parteċipanti hawnhekk iniżlu isimhom fil-lista tal-kelliema. Issa 10 minuti disponibbli. Issa sija u 10 minuti disponibbli biex nisimgħu xandom xie jgħidu l-parteċipanti minn bosta stati membri. Issa ser naddu għattini parti ta' dibattitu nishtiq nilqa l ewwel kellim. Nishtiq nilqa l-Sinjura Ines Alberdi li hija direttur eżekuttiv tal-Fond ta' Zvilupp għan-Nisa ta' Nazzjonijiet Uniti l-UNIFEM. Għalhekk nixtieq Nilqak fil-Parlament Ewropew, sinjor Alberdi, ek joġbok. Tista' titkellem. Lodwa tajba. U pjaċir kbira lija illi nkun nista' nissieħeb hawnhekk il-Parlament Ewropew fit ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa din is-sena. Dan huwa wkoll 15 il-sena anniversarju tad-Dikjerazzjoni ta' Beijing u l-pjattaforma għall-azzjoni. Xtieq nirringrazzja lil Jerzy Buzek, il-President tal-Parlament Ewropew, ukoll lil Eva Brisvensen, il-President tal-Kumitat FEM. Talli intom il-kol għamiltu dan l-avveniment possibbli. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministru tal-ugwaljanza Spanjola kif ukoll Vivian Redding, il-Viċi President tal-Kummissarju għal ġustizzja il-drittijiet fundamentali u ċittadinanza. Illum 15-il sena wara Beijing u 10 snin wara d dikjarazzjoni tal-millenju aħna rridu naraw x'tib ta' progressa minna fil kondizjoni legali u soċjali tan-nisa. Aħna illum responsabbli responsabli għal 18.6% ta' postijiet fil-parlament madwar id-dinja. Il-qabża fl-edukazzjoni primarja naqset bosta pajjiżi u issa n nisa qegħdin jissieħbu fil-popolazzjoni li taqla salarju fir-reġuni kollha. Madan ukoll fadlina biss ħames snin sakemm jiskadi id-deadline biex aħna niksbu l-anijiet tal-millenju. Fadlina ħafna x'naqtfu. Madwar żewġ terzi tan-nisa fil- pajjiżi pajizi għandhom impjiegi mhux fissi, miljuni tan-nisa u bniet għadhom sofru minn situazzjoni ta' violenza ta' kuljum. Il-ġlieda mifruxa dwar il-violenza fuq in-nisa li huwa suġġett tal-lum juri illi aħna minna ħafna progress. Total ta' 186 pajjiż ratifikaw is-CEAW. Din il-konvenzjoni tgħid li l-gvernijiet huma responsabbli biex huma jipprevenu, jissanzjonaw u jitrattaw kull tip ta' violenza kontra n-nisa u t-tfal. Din ir-responsabilità aħna ġiet adottata fuq livell aktar għoli fin nazzjonijiet Uniti permezz tal-kampanja tas Segretarju Ġenerali illi fija għandalan illi ttemm il-violenza fuq in-nisa. 10 snin wara rezoluzzjoni 1325 tal-Kunsil ta' Sigurtà ġiet adottata dwar il-paċi sigurtà. Rezoluzzjoni 1820 tgħid illi il vjolenzi violenza sessuali f'konflitti huwa suġġett ta' sigurtà internazzjonali u għandu lan illi il-item l-impunità fuq il-violenza u l-abus sessuali. Ma kollu, n-nisa għadhom mhumiex preżenti fi proċessi ta' paċi fuq medja u ma jirrappreżentaw inqas minn 10% ta' delegazzjonijiet ta' negozjati. U il-violenza sessuali f'konflitti laħqet proporzjonijiet kbar immens dan kollu, kollu juri li hemm problema fl-implementazzjoni u l-stock taking. Jiena nistiq ngħid il-Parlament Ewropew wera ċertu tmexxija biex jitratta din il-problema nixtieq nifraħ lis-Sinjura Eva Brisvensen talli hija qed titkellem dwar din is-suġġett is-sena l-oħra il-Parlament Ewropew appoġġa l-kampanja tal-UNIFEM jew ngħidu le għal vjolenza kontra n-nisa din hija espressjoni ċara ta' rida politika li aħna neħtieġu biex niżguraw illi dan is-suġġett ikun parti mill-aġenda pubblika. Il-kampanja sejno nejdu le saret pjattaforma madwar id-dinja biex tiġi faċilitata, tiġi espressa jiġu espressi l-inizjattivi illi l-gvernijiet, is-soċjetajiet ċivili bdew biex huma jiġġieldu kontra l-violenza fuq in-nisa dan huwa kontribut dirett għal kampanja ta' Nazzjonijiet Uniti Join Us, sieħbu mana. Din ġiet imnedija f'Novembru ta' sena l-oħra u iktar minn 200.000 programmi ġew imnedija fil-kampanja Say No ngħidu le. Dan qabes lan li aħna konu waqqafna li kien dak li ninwafqu mit-telfazzjoni sal-ġurnata tal-lum, tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa ċittadini minn 190 pajjiż użaw il-pjattaforma fuq l-internet biex huma jipromuovu, jiddefendu u jxerdu l-inizjattivi li huma qegħdin jagħmlu flimkien mal-medja soċjali. Aktar minn 200 organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili issieħbu din is-sena fil-kampanja Say No. 69 gvernijiet dawn jinkludu 30 kapijiet ta' stat u iktar minn 700 membri tal-parlament iffirmaw fil-programm. Uħud diġa ħadu l-miżuri neċessari, per eżempju, jineħu riservi tagħhom dwar is-CEAW jew inkella li jissieħbu fil-protokoll li huwa qiegħed hemmhekk bażla. ma wkoll isieħbu mal-forzi tal-pulizija biex jipprovdu l-appoġġ neċessarju. Jiena nittama li dis-sena aħna naqsu il-mod kif eh, l-impenni li aħna namlu jiġu implementati. Dan se jri namluħ billi nwafqu rezoluzzjoni, nwafqu entità ġdida u aktar solida biex niddefendu l-ugwaljanza bejn is-sessi u natu aktar seta l-nisa fost l-anijiet u l-enin ta' din l-entità illi ġew imwafqa fi rezoluzzjoni ta' settembru fl-Assembleja Ġenerali. Aħna inkludejna stock ta' tas sistema kollha. Dak li għandu xaqsam l-assistenza lajnuna li tingħata l-istati membri biex huma jkunu jistgħu eh, jilqgħu l lanijiet tagħhom dak li għandu xaqsam l-gwalenza bejn is-sessi. Dan huwa mmexxi minn sottosegretarju ġenerali. U din l-entità ser titratta problemi ġodda marbuta mal eh, nuqqas ta' rilevanza li natat eh, din il-problema ma dan kollu għatem nuqqas ta' rizorsi biex aħna nistabilixxu inizjattivi ġodda. Irridu natu appoċ aktar sistematiku lil pajjiżi meta huma jitolbu l-appoċ tagħna. Dan irridu nagħmluh billi naqdu eh, flimkien l-erba' aġenziji speċifiċi illi jaħdmu li huma l-osaċi daw l-Unifem u l-Instro. Din l-entità l-ġdida ser tkun tista' tagħmel analiżi u xogħol skedat biex twaqqaf standards illi permezz tagħhom irdu jiġu promossi tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-sessi dan jista' jkun sprun biex jipromovi drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Nazzjonijiet Uniti. Din l-entità ġiet imwaqfa biex tara x'inhu l problemi ta' kwistjonijiet marbuta mal-sess u fosthom hemm ukoll l-informazzjoni li tittinata dwar kif qed taħdem din is-sistema kollha biex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw din l-isfida irrid ikun hemm għarfien, esperjenza minnaħa tal-organizzazzjonijiet u networks li qed jaħdmu fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Dawn ilhom jaħdmu f'dan il-qasam mill-ewwel konferenza dinjija fil-Messiku fl-1975. Dan huwa mandat b'saħħtu illi ser imexxina f'din it-triq, f'din ir-rotta ta' din il-proċess neċessarju ta' stock taking ta' li naraw fejn wasanna sissa. Sta' dan nistgħu niksbuh biss jekk ikun hemm rizorsi kollha meħtieġa. Il-pjattaforma ta' Beijing ġiet imwafqa biex jiġu mobilizzati rizorsi minn kull rizors biex aħna niksbu dan il-an. Madana kollu l-erba entitajiet li jitrattaw l-gwaranza bejn is-sessi kellhom nuqqas ta' riżorsi matul is-snin. Huma kellhom aċċess għal porzjon żgħir mill-fondi li entitajiet oħra ta' Nazzjonijiet Uniti kellhom aċċess għalihom. Il-gruppi tan-nisa mill-bidunet dejjem qalu illi jekk aħna niksbu il-potenzjal tagħna l-entità jrid ikollha budget ta' biljun dollaru fis-sena. Dan il-budget mbagħad irid jiġi komplementat permezz ta' stadji fil-ewwel snin tiegħu. Din hija sfida. Iżda din sertejna biex aħna nelbu il-problemi li qed ikollna biex nimplementaw il-politika tal-ugwaljanza bejn is-sessi huwa possibbli li aħna naraw x'tip ta' deficit fi risorsi li aħna tikonna. Per jekk inħarsu eh, lejn ir-rapport tal- tal-fiduciary fund li huwa amministrat mill-UNIFEM u għacċar li biex niġġieldu il-violenza fuq in-nisa għandna bżonn ir-riżorsi xirqa. L-UNIFEM jitratta dan il-fond fiduċarju U l-fond wera li huwa strument ewlieni fl-istrateġija biex neqirdu l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet. Dan huwa rikonoxxut bħala sors ta' appoġġ għall inizjattivi illi jisoqilhom li għandhom bżonn il-fondi. Sena l-oħra l-fond fiduċarju ta' 23.6 miljun dollari lil l-bosta programmi differenti. Dan dawn il-programmi l-ewwel għaddew minn analisi dettaljata, trasparenti u komparattiva ta' min jieħu nota illi dawn ir-riżorsi li nataw mill-fond fiduċarju din is-sena kienu ikbar minn dawk li kienu sena l-oħra, 22 miljuni sena l-oħra kienu. Kien hemm talbiet ukoll illi żdiedu fl-2009 fond fiduċarju irċieva 1643 talba għal fondi u dan ammont tal-total ta' 857 miljon dollaru. Kif qedtilkom 23 miljon dollaru biss ingħataw. Skont rapport dwar kondizjoni soċjali kontrapport mill-kumitat tal-kondizjoni soċjali u legali tan-nisa li nifhem għamlet biċċa xogħol tajba biex jagħti żgura li jkun hemm il-fondi aħna qegħdin nippruvaw niksbu 100 miljun dollaru għal fond fiduċarju sas-sena 2015. Dan huwa illi huwa parti mill kampanja ta' Segretarju Ġenerali ta' Nazzjoni Uniti jrid jintlaħaq sa' sena 2015. Dan huwa sforz illi ser ikollhom jagħmlu setturi kollha differenti biex dan lan jinkiseb. UNIFEM waqfet alleanza mal-Clinton Global Initiative. li prezentat inizjattiva biex eh, tella l-fondi ma' kompromess tal azzjoni tal-2009. Il-fond fiduċarju mhuwiex l-unika mekkaniżmu illi għandu l-unifem biex jappoġġa il-erda tal-violenza fuq n nisa Jiena nixtieq insemmi uħut mill-inizjattivi illi ħarġu mill-pjattaforma ta' Beijing f'dawn l-aħħar ġimgħat. L-ewwel ħaġa. L-isfida ewlenija tagħna madwar id-dinja hija illi niżguraw illi l-impenji politiċi jiġu imwetqa fil-verità, madana kollu. Dawk illi isawru il-politika mhux dejjem isibuha faċli illi kollhom aċċess għad-database madwar id-dinja. U jkunu jafu kemm qed ikunu ta' effettivi il-politiki tagħhom. Għalhekk dan huwa wieħed mill-għanewlini tagħna. l unifem għalhekk ħolqot il-ċentru virtuali globali ta' arfin U dan jizbor flimkien esperjenza, arfin u rizorsi madwar id-dinja. L-aċċess għal dan id-database ta' arfin jista' jtejjeb il-kwalità ta' programmi, jista' jtejjeb ukoll ir-riżultati u koll l efficienza tal-programmi. F'dak li għandu x'jaqsam spejjeż ta' investiment. Iċ-ċentru virtuali ġabar flimkien bosta lectures u prassi rakkomandata biex tiġi meqruda il-violenza fuq in-nisa u it-tfajliet. Dan ġi miġbur fl-imkien minna ta' soċjetà ċivili u kanke s-sistema ta' Nazzjonijiet Uniti. L-UNIFEM edha u kolt nidi l-program globali għalli blitt siguri. Lan ta' dan huwa li titrażżan il-violenza sessuali f'żoni urbani u żoni pubbliċi. Dan kien ġibbażat fuq l-esperjenza minnaħat tal-Amerika Latina. Lan huwa li nespandu l-inizjattivi għal bosta bliet madwar id-dinja dan il-programm jaħdem mal komunitajiet u l-gvernijiet lokali janalizza l-politika ta' sigurta, jipromovi il-mobilizzazzjoni fil-komunità u kol attivitajiet ta' promozzjoni u difiża l-Unifem u kol edha tfittex biex t-kollabora u ġib appoċ minnaħa ta' settur privat f'dawn l-sferi kolla. Hija edha tipprova tiddefendi il-preżenza tan-nisa fil-kumpaniji kemm bħala ħaddiema kif ukoll bħala diretturi. In-nisa mhumiex rappreżentati tajjeb f'karigi eżekutivi. Studju riċenti minnaħa ta' McKinsey bbażat fuq survey fost 2300 persuna fis-settur privat qalet illi wieħed minn kull tlieta ta' dawk li ġew mistħarġa wassal biex il-politika ta' ugwaljanza waslet għal benefiċċji. L-oħrajn qalu illi huma kienu ser jimplementaw dawn it-tip ta' politika għaliex kienet ser ittejjeb situazzjoni ta' negozji tagħhom. Ġifieri l-komunità ta' negozju tifhem illi L-ugwaljanza bejn is-sessi hija tajba għan negozju. Il-ġimgħa l-oħra l-unifem issieħbet mal-patt dinji għal prinċipji biex jingħataw aktar setat lin-nisa. Dan jinvolvi miżuri konkreti li kumpaniji jistgħu jadottaw biex in-nisa ikollhom aktar importanza fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Waħda dawn il-miżuri tinvolvi politika ta' zero tolleranza għal kull forma ta' violenza fuq il-post tas-sol kif ukoll taħriġ għal personal u l-uffiċjali ta' sigurtà biex huma jirrikonoxxu kull tip ta' sinjal ta' violenza jew inkella abbuż fuq in-nisa fuq il-post tax-xogħol. Biex nikkonkludi, jiena nixtieq intenni il-klim ta' Sinjura Eva Brisvensin fl-avvenimenti tal-Beijing Plus 15 is-sena l-oħra hija qalet li huwa meħtieġ biex il-politiċi jinvolvu ruhom biex isaħħu id-drittijiet tal-bniedem u jaqirdu l-violenza fuq in-nisa. Bħala President tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa jiena nista nara illi aħna għamilna progress kbir. Il-violenza fuq in-nisa issa għandu post importanti fil-fassilta politika fiħdan l-Unjoni Ewropea. U hawnhekk tispiċċa il-quotation. U il-kampanja sejno u il-kampanja Join Us u madwar dan kollu. Jiena nittama illi s-sena diħla fil-Jum Internazjonali tan-Nisa jiena nkun nista' ngħidilkom salima limitu l-impenn politiku l-inizjattivi ta' ċittadini għamla possibli biex in-nisa u l-bniet madwar id-dinja ikollhom ħajja mingħajr violenza madwar id-dinja. Grazzi. Stort tack Mrs och eh, du Grazzi, signora Albadi. Mela nil kellimma li miss. Issur Martin Kapowski, ġurnalist mill-Bulgarija. Jekk jogħġbok. Jien jissimni Martin jien għana naħdem f'ġurnaliżmu investigattiv għal 15 sena f'Bulgarija. Grazzi, Ġinjor Svensson, grazzi lill surbużek ukoll għal din l-istadina. jina tajjeb illi stati tagħna Ewropej huma differenti fl-istat Taljani. Fil-istati tagħna u aħna hawnhekk qed dwar il-vjolenza. Aħna qed nitkellmu dwar is-sopravivenza f'pajjiżi, mhux dwar kampanja. Fil-Renju Unit u f'pajjiżi oħrajn kull mara minn kull erba hija vittma ta' violenza. Fil-Bulgarija statistika tgħid is-sitwazzjoni hija l-istess. Jiena ma nemminix. Jiena ma nemminix. Jiena nemminx li fir-Renju Unit u fil-Bulgarija in-numru ta' nisa li qegħdin jisfaw vittmi tal-violenza hija l-istess. Violenza ġil Bulgarija kompletament differenti. U għulum nitkellem dwar il-prassi fejn hija waħda li ta' min jistmerrija Eh, aħna fil-Bulgarija ħafna drabi ma parti, aħna parti minn dan il-prassi tajba f'dan il-megastat. Dawn il-folvi li tisprejja n-nisa blaċtu. Di miex ħaġa li jistaw jifmuha persuni li jihdmu li qegħdin jgħixu mod komdu fl-Ewropa l-pajjiżi l-antiki. Dan iż-żwieġ bdew mhux qed l-qaswar inċidenti ehm, l-għamlu lem. Dinja xi ħaġa li la tikber kull ma jmur fis-snin li ġejjin u mhux biss in-nisa li qegħdin ibatu, mhux biss rappreżentanti ta' minoritajiet li qegħdin ibatu, minoritajiet li mhumiex l-istess bħal pija tal-Ewropa, imma anki studenti, kaxxira, infirmiera, tobba, Fil-Bulgarija hemm 24 każ ta' mara illi ġew sprejati b'dan il-laċtu daw l-aħħar xar snin. Dinja forma ta' ta' mġiba minnaħa tal-irġili li ġibuħom bħala maċċa, ovvjament dawn il nisa eh, vera li jgħixu wara dan it-tip ta' ta' imma din ma tkunx isa din parti minna tkun mietet wara din il- l-esperjenza tant kera. Din din u eh, wkoll f'xi każijiet ukoll fir-Renju Unit u anki fir-Rumanija xi każijiet jeżistu, imma fil-Bulgarija hemm 24 minn dawn il-każ, hemm u kol illi qegħdin jiġu vittmi ta' dan it-tip ta' reat u għat violenti bħala tip ta' rikat illi jittieħed kontrihom. kważi dejjem dejjem persuna illi illi tqabbat in-nies u mbagħad għand persuna partikolari li twettaq fil-fatt dan ir-reat li jkun imqabbat minn mill-kap. Ħafna drabi hija inkredibbli illi m'hemmx multi jew anzi eh, sentenzi li jingħataw li huma ħafna iktar E, ibsa għax din ġejja mill-sistema komunista. Imma il-violenza kontra n-nisa hija meqjusa bħala parti mir relazzjoni mill xi ħaġa li tiġri fost il-qraba tagħha anki meta tiġi biex dan l-sprejjar tan-nisa blaċtu. U din hija xi ħaġa li hija meqjusa bħala xi ħaġa li taqda tinżamm fil-familja, xi ħaġa domestika. Aħna ma nifux sa fejn l-istat ikun jista' jintervjeni. Per eżempju fi Franza hemm liġi li tiġi diskussa hija mozzjoni għal liġi abbozz bħalissa illi jgħid illi li qabli minna u ftit eh, minn ieħor ma qaswi wieħed ikun jista' jagħtihom xeba tfal jekk ma jkunux eh, obdew, però dan m'għandux x'jaqsam ma' dak li qed jiġri u x'inhu għaddej fil-Bulgarija. is psikologisti jahzbu illi ħafna drabi l-vittmi ta' dan it-tip ta' reat ta' barra minnaw hija minħabba li qed jippruvaw irġiel qed jippruvaw jaqirdu izbuħija tan-nisa u jħalluhom bil-farretti għal-pajja ta' ħajjithom u biex bezzawom u jintividawom u jdominawom U f'daw l-aħħar għaxar snin kien ħafna iktar każijiet mis-soltu, issa il-Prim Ministru tagħna Bojko Buristru wiet illi jieħu l-miżuri meħtieġa u wiet illi jidroduċi pini ta' Eh, ta' eh, sentenza ta' għal-ħajja eh, u hemm parti tal-Euro partit fl-Ewropa fejn din hija xi ħaġa wkoll fejn hija wieħed jara bħala xi normali tiġi fil-familja u din hija regola fil-Bulgarija żmien għaddej imma dawn l-affarijiet ma jinbidlux. U sakemm aħna qegħdin niddiskutu dan kollu hija ħajja ta' xi ħadd. Aħna ħloqna kampanja tal-medja, jina, jina ġurnalist, jina ma nistax namel ektar minn hekk. Hawnhekk ħdejja għandi mara, u wkoll kienet vittma ta' dan it-tip ta' sprejar bil-laċtu. Ħames nisa oħra rixt xtaqu jiġu miegħi iżda kellhom jagħmlu l-operazzjonijiet l-ewwel. Kellhom jippruvaw jirranġaw il-witċom l-ewwel għaliex l-għaxtu jukoll jiġispra fuq witċom. Jiena musta ngħidilkom illi eh, fejna din il-mara li qiegħda bil-qiegħda fostna qiegħda hawnhekk x'imkien f'din is-sala. U ġurnalist wieħed mill-Bulgarija illi ma xi tip ta' rapport jew tip ta' filmat eh, jew dokumentarju fuq dan it-tip ta' reati tal-waħx. Imma l-istituzzjonijiet dejjem jalqu għajnejhom, interpreti, interpretaw dan, ejdu dan, negliġenza jgħid il-kellim, injoranza jgħid il-kellim. Din il-mara mandi xar għanda għajn wahda biss. Sidira umma ma tistax tarafhom minħabba l-effett tal tu dan huwa din ħsara fizika li tista' tara minn barra. Jien mesa noqgħod noqgħod ngħidilkom eżatt punta subajja u nurijilkom minni din il-persuna, aħna irridu nippuntaw subajna lejn il-min qed min qed jagħmel dawn il-reati u mhux il-vitmi. Din il-mala li qed hawnhekk fostna kważi qatt ma titlaq minn dara. Minħabba li r-raġel tagħha għadu qed jeddida ma tantx għanna ħafna ħin għad dispożizzjoni biex jitkellmu ma nixtieq sempliċement ngħid li l-intenzjonijiet tagħna jridu jissarfu f'azzjonijiet konkreti. Jekk Vanja, il-mara li qiegħda fostna llum. Għalmenu għandha l-kuraġġ, il-qalb li tagħti intervista i ħajkolla tbat il-konsegwenzi ta' dan. Jien dinja xaġa li ċerta minna, ċert minna, għaliex fil-Bulgarija min iwettaq ir-reat ħafna drabi jagħmluha tal-vitri minuta oħra biss. Jgħid il-kellim jiena ħloqt reġistru fil-snin li għaddew fejn għanna 75 tfal fil-Bulgarija li mietu fil-faċilitajiet fejn supposti jieħdu s it-tfal ehm, ħafna minn dawn huma eh, vittmi ta' violenza, il-stat ma jagħmel xejn. Jiena sur Karboski, grazzi tal-attenzjoni tagħkom. och gå ordet till um, ehm, Mr. Morten Kjærum som är direktör på Grazie, sanna dwar kellimini s li huwa direttur tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bnedmin għaw kawnek fil-Parlament Ewropew fi konferenza fidejk. Grazie, signori. Nina nishtiq ningrazzja il-Parlament, il-Komitat involut tal-drittijiet tan nisa tal-li ħejjew din il-konferenza tant importanti fuq il-vjolenza kontra n-nisa. Meta ninkludu kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa, ah, ista smajna illi 45% ta' kull mara nisa fl-Europa eh, spiċċaw ta' ġarbu xi tip ta' vjolenza minn l-irġiel u smajna li l-spiża annwali tal-Unjoni Ewropea tista' tkun bejn 12 u 20 biljun euro. għamlu għacħala, illi din irridu narfu bħala violenza tal-irġil kontra n-nisa, fuq n-nisa, minħabba l-fat li huma nisa il-violenza tal-irġiel fuq in-nisa jiwaqqaf illi dawn il-nisa jkunu jistgħu javvanzaw fil-ħajja pubblika u privata f'xi forum ta' dal-violenza dawn jikkonstitwixxu il-ksur ta' drittijiet bażiċi tan-nisa bħal pereżempju eżempju dinjità integrità fiżika u mentali, id-dritt tal-ħajja u gwaljanza bejn is-sessi. Dawn huma l-ovji. X'inhuma il- kif aħna nistgħu nindirizzaw dan il-vjolenza fuq in-nisa bħala dritt fundamentali u x'progress sar fl-lum fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett l-ugwaljanza bejn in-nisa u r-irġiel hija dritt fundamentali illi aħna insibuha imnaqxa fil-trattat tal-Unjoni u kif ukoll fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bledmin li jissa hija vinkolanti legalment permezz ta' dħul tal-Trattat tal-Lisbona. In-ingwaljanza hija eh, riflessa fil impjek u fil-nuqqas ta' salarju ndas illi aħna qegħdin nippruvaw pal-Unjoni Ewropea naħdmu fuqha u dawn l-affarijiet ukoll waslu biex in-nisa jkunu iktar vulnerabbli għal violenza mill-irġiel. Dritt għal paga għali u servizzi pal eh, kura ta' tfal u li tusib tfal dawn jistaw jgħinu il-nisa li kunu iktar attivi fi suq ta' xol. Opportunitajiet inda sa' nisa jistaw jkollhom effett pozittiv illi jilliberawhom minn relazzjonijiet abbużivi billi nindirizzaw il bejn is-sessi bħala dritt fundamentali aħna nistgħu nejnu fil-tweġibit tal-violenza kontra n-nisa u l-azzjoni li nieħdu għal-violenza fuq n-nisa. Dan għadda ma daħalniomx fl-agenda ta' drittijiet tal-bnedmin u dan u għaskapitu ta' dawk il-nisa li qegħdin faċċaw l abuż u f'ħafna każijiet nistgħu ngħidu li aħna bħalissa xhieda ta' iktar eh, kampanja ta' għarfin eh, u rikonoxximent madwar l-Europa. Għetikom kas, jek għandek eh, impiegat ġej minn sfond ta' minoranza jirċivi xi 20-25% nqas pagar minn xaħat ħadd li jett jirċivi jagħmel istess xogħol eżatt illi ġej minn sfond nimux minoranza aħna mal-ewwel ngħidu li dinja xi ħaġa razzista. Imma jekk mara taqla inqas flus minn raġel tal tagħmel l-istess xogħol eżatt, ħafna nidrabi ngħidu li din diskrepanza huwa minħabba pereżempju li dawn hemm ċertu xejġiet ta' xogħol part-time jew ta' eh, messa li kolom it-tfal, eċċetera Però fil-verità dawn huma prassi diskriminatorji u inġusti il nisa qegħdin ikomplu jħabtu wiċċa magħhom fid-dinja pubblika. U għalhekk aħna jridu nevalwaw jekk aħna qegħdin nagħmlu progress f'dak li għandu x'jaqsam ma l-abbuż ta' drittijiet fundamentali kontra n-nisa fil-dimensjonijiet korra u fl-oqsma kollha. X'qed isir bħala progress biex nindirizzaw il-vjolenza eh, fuq in-nisa fl-Unjoni Ewropea? Sinjura ċer, fil-disajniet il-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament jarfu il-problema ewlenija tal-ġili wed u violenza fuq nisa. Imma jekk inħarsu lejn l-27 stat membru l-lum tal-Unjoni Ewropea l-lum il-ġurnata nistgħu naraw il-li hemm jisa nisġa ta' l azzjonijiet differenti minnaħa tal-istati differenti fuq din il-kwestjoni u din twassal għal isu wieħed titella tombla uh, f'dispożizzjonijiet fejn l-arfin u l appoċi li nisa qegħdin jirċievu hija uh, riflessjoni ħafna drabi mill pajjiż jew ir-reġjun jew il-belt li li kombinazzjoni qegħdin jgħixu fih. U aħna irridu narfu illi mhux kulħadd qegħdin jieħodha bis-serjetà madwar l-Unjoni Ewropea din il-kwistjoni u li l-Unjoni sa madwar l-Unjoni Ewropea mhumiex qed benefika minn ħarsin indaqs kontra din it-tip ta' violenza. Hemm ċertu inizjattivi li nidu l-Parlament. U dawn qegħdin jippruvaw jindirizzaw problemi madwar l-Unjoni Ewropea. Problemi jinkludu riżoluzzjoni f'Marzu 2009 fuq il-ġrida kontra il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u f'Novembru 2009 ir retruzzjoni hemmhekk titkellem fuq il-neħija tal-vjolenza kontra n-nisa illi jikludi kull tip ta' violenza. Issa qed nitkellem taħt il-kapetta prezenza Spanjola qabel konna din nisimaw il-Ministru u x-xogħol li sar min-naħa tal-Gvern Spanjol biex jindirizza il-vjolenza tal-irġiel kontra n-nisa. U dini xaġa li għana faħru aħna pala ġenzija ta' ġettijiet fundamentali n nataw billi b'interess il-proposta li jem fuq il-vitmi tal-diskriminazzjoni bejn is-sessi u l-passi li ser jittieħdu kontra dawn il-persuni biex ħarsu l-vitmi meta jkunu għedin xaqalu madwar l-Unjoni Ewropea u speċjalment aħna rajna bl-interess din il-helpline il-ġdid bxejn kif ukoll il-ħolqien ta' Osservatorju Ewropew huwa bbażat fuq din il-vjolenza bbażat fuq il-skont istess tal-persuna u dan kollu huwa qiegħed hemmhekk biex jgħin u jappoġġa l-vittmi. Inizjattivi minnaħat tal-Kummissjoni oħra il biex jgħinu dawn il-vittmi fuq livell ġenerali għandhom ukoll jitqisu meta qegħdin infittxu biex jinżviluppaw tweġibiet jew azzjonijiet illi huma bbażati fuq il-vittmi tal din il-vjolenza. Aħna issa qed nippruvaw iktar nifukaw fuq dawk il-partijiet li qabel li qatt ma konna nagħtu każhom. Sabiex nkun nistgħu nwieġbu ma taħjar għal violenza fuq in-nisa, il-livell ta' politika fuq għandhom il-koll ikollhom aċċessi wi data u jkollhom aċċess l-informazzjoni fuq il-natura tal-fenomenu. Emmi jiġbor l-informazzjoni miżda m'hemmx data madwar l-Unjoni Ewropea li wieħed jista' jqabbel fuq il-violenza fuq in-nisa iħna dinja ħaxħaġa strutturata kif smajna minn ħafna kellima qabilna u għalek irridu nitrattawa fuq livell tal-Unjoni Ewropea b'approċċ komuni Ewropew u bekk inkunu nistgħu nimmiraw lejn il-ġbir ta' data komparabbli biex inkunu nistgħu nirgbu dan il-fenomenu l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali fi Vienna għat eh, iwieġeb il-riżoluzzjoni tal-2009 li qed jitlob l-aġenziji biex ikollhom statistika li tisqabluha fuq kull tip ta' diskriminazzjoni, inkluż id-data komparattiva fuq il-vjolenza kontra n-nisa fl-Unjoni Ewropea. Sissa l-Aġenzija indirizzat l-element tal-differenza bejn is-sessi bħala element li jirriflessa fl-entità tax-xogħol fi dritt ġitti tal-medmin. Il-ħidma tal-Aġenzija fuq temi saċ pereżempju trafikar ta' tfal, minoritajiet etniċi u popolazzjonijiet ta' migranti, ehm, persuni b'mart mentali u diżabilità biex eh, semmew ftit dawn id-dinebek biex jisqu illi l-lisa dritt tagħhom għal drittijiet fundamentali ħafna drabi huwa e, jintefa' f'periklu u ħafna drabi dan huwa affettwat minn fatturi bħal pereżempju etniċità u marginalizzazzjoni soċjali. Aħna milux nidna il-riżultati tal- Eh, survey tana tal-ekim eh, sejħa European Union Minorities and Discrimination Survey EU Midis illi intervista iktar minn 23.500 persuna b'minorità etnika u sfont immigranti madwar l-Unjoni Ewropea. Dan il-survey ġabar data importanti dwar nisa illi Eh, jgħaddu minn din it-tipu jesperjezaw din it-tipu diskriminazzjoni fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Fl-istess ħin, is-suċċess ta' dan il-proġett li ma kienx qatt qabel bħalu fisser illi l-Aġenzija gwadanjat iktar esperjenza dan il-qasam ta' drittijiet fundamentali li kienet verament meħtieġa issa biex ikoplu nibnu fuq is-suċċess ta' dan is-servej li kien minn tal-ewwel li fl-Unjoni Ewropea biex joħroġ din it-tip ta' data fuq il-minoritajiet Din l-Aġenzija se tniet ukoll l-ewwel survey tal-vjolenza tal-irġiel fuq in-nisa fl-2011 fil-fatt fl-2010 għaddejjin b'proġett pilota. Aħna l-antan huwa li noħolqu indikaturi b'dejta li tista' titqabbel għal 27 stat membru fuq il- il- natura tal-vjolenza kontra n-nisa. Id-data se tagħtina sors ta' informazzjoni li huma prezzjużi ħafna. U din se tippermettilna tippermettilkom illi tindirizzaw din il-problema ta' violenza tal-liwet u l-irġil kontra n-nisa. Jekk inħarsu eh, lura fi żmien ħafna progress sar minn dak iż-żmien law fl-Unjoni Ewropea fi stati membri Dan il-qasam imma waċċar minn dak li nafu u dak li smajna l-lum li għatfadlinna ħafna xnadfu għal dak li għandu xaqsam ħafna kwistjonijiet għal dak li xaqsam violenza li wet u l-irġil fuq in-nisa biex nalaq nishtiq nisħa illi aħna il-kol għandna obbligu illi nindirizzaw din il-kwistjoni biex inwaqfu din it-tip ta' violenza kontra nisa u aħna pal ġenzijiet ta' Diritti Fundamentali ser jiffuka ħafna iktar fuq dan fil-ġejjini. Grazzi. Varmt tack. Tack till inledarna på... Grazzi. Grazzi li tlet kellima tagħna fi tieni panel. U issa ser nibdew id-dibattitu. Nixtieq infakkar lil kulħadd preżenti għal din il-konferenza li tistgħu titolbu li titkellmu u li titpoġġew fuq il-lista tal-kelliema U allura jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem imlew il-formola u għattuilna biex bekk inżidukom fuq il-lista tal-kellima. L-ewwel persuna li għandna fuq il-lista fit-tieni parti tad-dibattitu hija s-Sinjura Sinclair li hija membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Signora President, grazie għal dan għal din id-diskussjoni naħseb li hija importanti li nandirizzaw din il-kwistjoni ferm importanti. Jiena kont kommossa bil-kummenti tas Sur Kabowski u kummenti oħrajn illum il-ġita kontra il vilenza mod partikolari bbażata fuq is-sessi għandha tkun waħda serja għaliex din s ħsara lin nisa u tipprevenilhom li eh, d drittijiet fundamentali tagħhom. Aħna rridu nieħdu passi pożittivi biex nidġildu dan il-fattur fis-soċjetà. Nisperaw li dan l-eżempju ser jieġi ntużat ukoll fil-qija tad-dinja. Rridu ninkoraġixxu n-nies ukoll biex jgħidu leha l abbuż u jirrapportaw lill-awtoritajiet Dawn il-kwistjonijiet irid jittieħdu bis-serjetà u nirdu naġixxu fuqhom. Nitlob ukoll l-istati biex jipprovdu edukazzjoni u kampanja li timmira li żgħażagħ biex bekk ikon effetti pożittivi fil-futur. Naħseb li l-koll naqblu ġewwa din il-kamra li l-violenza ma' qatt hija aċċettabbli. L-istatistika hawnhekk tgħid li waħda minn kull er- erba nisa kienet vittma ta' violenza. U nista' ntikom eżempju meta jiena kont vittma ta' violenza fit-12 ta' jannar fl-2005 jiena tawni id-daqqa sitt irġiel kont imkaxra ħafna metri ġejt mot jada it-tassiq u il-rapport mediku tijaj kien jgħid li kelli 21 daqqa minħabba dan kollu. U fejn ġara dan? Dan ġara fuq il-post ta' xogħol tiegħi ġewwa il-Parlament Ewropew fi Strasbourg. U x'għamlu l-awtoritajiet tal-Parlament xejn. Jiena illum għadni niġi il xogħol u ngħaddi minn qudiem dawn in-nies li għamlu li hekk. Allura, huwa tajjeb ukoll li din il-kwistjoni nittrattawha ġewwa l-Parlament Ewropew innifsu u mhux biss noqogħdu nifritkaw lil ħaddieħor. Mrs. Sinclair. Eh, nästa... Grazie ħafna, Signora Sinclair. Den parlamentariska församlingen, Europarådets parlamentariska församling, u det är Mrs. Quinta. Il-kellim li miss huwa membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa. Grazie ħafna, Signora President. Huwa ta' unur għalija li nindirizzakom hawnhekk fisem il- l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsil Ewropew. Illum aħna qegħdin nittamaw u natu tama lil miljoni ta' nisa li qegħdin isofru violenza. U qed nikkommettu ruħna fisem il-Kunsil tal Ewropa, il-Parlament, biex niġġieldu kontra il- din il-kwistjoni ta' violenza fuq in-nisa. Il-Kunsil tal-Ewropa illu għaddej għal ħafna snin jaħdem fuq din il-kwistjoni. Bħalissa il-Kunsil qed ifassal konvenzjoni fuq il-ġlieda ta' violenza fuq in-nisa u b'mod partikolari qed jimmira fuq violenza domestika biex bekk ikopri kemm jista' jkun il-miżuri ta' protezzjoni fuq nisa li din isopru violenza ġewwa djarhom. Fl-2011 din il-konvenzjoni għandha tiġi konkluża. Ser timira fuq bosta uh, oqsma, assistenza lil vittmi, prosekuzzjoni għal min jagħmel dawn ir-reati, kif ukoll kwistjonijiet oħrajn relatati mal gwaljanza fost istessi. Il-Parlament Ewropew qed jagħmel politiċi uh, ambizjużi ħafna fir rigward tal-gwaljanza bejn istessi Nixtiequhom jirrikonoxxu l-pożizzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u l-50 stat membri tal-Kunsill tal-Ewropa huma kollha impenjati lejn dan il-proċess. L-istatistika tuża tgħid li din il-violenza hija problema u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea se jirratifikaw din il-konvenzjoni la darba din tiġi konkluża. Allura, Sinjora President, fisem il-Kunsill tal-Ewropa nixtieq nifraħlek u nixtieq nifraħ lill-Ministru tal-Ugwaljanza mill-gvern Spanjol li bħalissa huwa president tal-Kusil tal-Ministri għal l-emphasis il-ġdid li taw li din il-ġdida kontra il-violenza fuq in-nisa. Din l-inizjattiva hija milquqa ħafna u aħna ser insegwu il-proposti li ser joħarġu mill-Unjoni Ewropea b'interess kbir fil-gwart ta' tulta ta' tratta Lisbona Aħna rridu naqdu l-isforzi tagħna biex nassiguraw li x-xogħol tagħna huwa effettiv fil-ġieda tagħna kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Nisa fl-Ewropa jeħtieġu li aħna nkunu determinati għandhom bżonn l-appoġġ tagħna biex ikollna l-aħjar politiċi u l-aħjar miżuri aħna rridu naħdmu il-koll flimkien biex nġildu kwalunkwe tip ta' vjolenza fuq in-nisa kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-Kunsill tal-Ewropa. U allura, flimkien, meta aħna nfasslu din il-konvenzjoni fil-Kunsil tal europa dan se riservi bħala strument. Signora President, il-Kunsil tal-Ewropa u għales li ikompli bid-dialogu tiegħu mal-Parlament Ewropew biex kompli saħħa din l-istrateġija kontra l-violenza fuq in-nisa. Din hija kwistjoni għalina l-koll. Dan huwa impenn għal ġustizzja soċjali għall ugwaljanza u għad-drittijiet tal nisa fuq in-nisa. Grazzi. Varmt tack eh, Mrs Quintanilla och jag ser upp... Grazie, signora Quintanilla. Jena ħerqana għal din il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Assemblea tal-Kunsil tal-Ewropa. Il-kelema li miss hija Signora Thompson mill-Parlament Ewropew. Signora President, jena kontenta ħafna bl-inizjattiva li tieħdet mill-Presidenza Spanjola fuq il-vjolenza bażata fuq is-sesti u ovvjament ukoll fuq il-leġislazzjoni Spanjola bħala l-aħjar modell tal-aħjar prassi għall-ispirazzjoni għall-istati membri kollha. Però jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' grupp speċjali ta' nisa li huma vittmi ta' vjolenza. Hawnhekk f'dan il-Parlament ftit snin ilu aħna approvajna rapport fuq E, situazzjoni ta' migranti nisa ġewwa l-Ewropa u edna li um huma fil-fatt l-iktar grupp vulnerabbli ta' nisa ġewwa l-Ewropa. Il-Ministeru Spanjol ukoll għamel statistika ġewwa Spanja dwar li ma grupp huwa l-iktar soġġett għal violenza huwa ċar ħafna li dawn il-gruppi ta' immigranti huma l-iktar Eh, iktar soġġetti għal din il-violenza mill-nisa Spanjoli. Dak li qegħdin naraw f'pajjiżi oħrajn Ewropej smajna qabel pereżempju dwar gruppi differenti ġewwa ir-Renju Unit fejn hemm nis ċertu nisa li huma iktar esposti għal violenza minn oħrajn. Jiena naħseb li waħda mill-problemi hija li għandna fenomenu ġdid. Dan huwa overseas mail, order rights u hawnhekk dawn qegħdin jagħmlu ordnijiet ta' nisa u jiżewġuhom. U dawn in-nisa pereżempju ikollhom jiżewġu irġiel Ingliżi. Naraw ukoll pereżempju nisa barranin miż lil irġiel Daniżi. Dawn huma uh, sfurzati ma jistgħu jagħmlu xejn huma vulnerabbli ħafna. U meta imorru għand il-pulizija dawn edin friskju kbir jistaw jiġu rapportati għaliex il-permess ta' residenza tagħhom huwa bbażat fuq iż-żwieġ tagħhom. Allura naħseb li issa wasal iż-żmien li ikonna direttiva komuni Ewropea fuq violenza fuq in-nisa li tiħossib il-protezzjoni ta' dawn il-vitmi u wkoll ikonna standards komuni ġewwa l-Ewropa biex nipproteġu lil dawn il-vitmi u wkoll ikonna standards komuni għal kastigi lil dawn l nies li qegħdin jagħmlu ir-reati. Jiena kont impressjonata ħafna mill-eżempju tal-Bulgarija u jiena kont qed ngħid għalfejn dan ir-raġel ta' din il-mara miħux il-ħabs bħalissa. Tak fru Thompson. Grazzi Sinjura Thompson. Il-kellim li miss il-Viċi President il-Sinjura Marin Veter. Grazzi, Sinjura President. L-għunet nirringrazzjak minn qalbi tal ħadd din l-inizjattiva. Dan huwa dibattitu interessanti ħafna u aħna qed nisimgħu dwar każijiet speċifiċi. Aħna qegħdin f'kampanja il-kol flimkien u jiena naħseb li f'din il-kampanja għandna niftakru x'inhi ir-realtà. aħna qed nagħmlu kampanja għal leġiżlazzjoni u koordinazzjoni għal leġiżlazzjoni u għal koordinazzjoni ta' statistiċi bejn l-istati membri. Rridu liġi kriminali konsistenti, rridu nuru lil kulħadd li l-istati membri kollha, is-27 stat membru ser jagħmel din il-ħaġa u ħadd ma jista' jaħrab minn din il-ħaġa u mill-fatt li aħna l-koll għandna f'moħħna li nagħmlu dan. Ser ikun hemm koordinazzjoni bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill. Jien nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal żewġ punti. Dawn huma kwistjonijiet li jiena esperjenzajt fil-passat. L-ewwel problema li jiena naħseb hija ferm importanti hija li aħna qegħdin naħdmu flimkien biex ikun hemm iktar libertà tan-nisa pereżempju, nisa vitmi ikunu iħoss spiss iħossuhom ħatja. Huwa diffiċli ħafna li jitkellmu dwar il-vjolenza li qed isofru. Huma jibżaw jibżaw li in-nies iwaħlu fihom qed jibżgħu min-nies ta' madwarhom u wkoll minnhom infushom. Dawn huma uħut mill-problemi li rridu nindirizzaw. Huwa tajjeb li niġbru l-istatistika, però jekk in-nisa ma jitkellmux dwar il-vjolenza li qegħdin isofru aħna musser inkunu nafu dwar ir-realtà. Jiena naħseb li din hija problema kbira ħafna. il-koordinazzjoni tista' tgħin però mhijiex l-unika mod. Hemm ħafna xogħol xisir, huwa xogħol diffiċli. It-tieni punt li nixtieq insemmi. Aħna m'għandniex nistennew li n-nisa jsofru violenza biex nispjegaw x'inhi violenza. Aħna rridu ninformaw li żgħażagħ malajr kemm jista' jkun. Uħud tkellmu dwar tfajliet, jiena se nitkellmu kol dwar tfal, jiena rajt fil-ħajja professjonali tiegħi. Tfal ta' 12 sena li wara ċertu diskussjonijiet u dialogi dawn jitalmu li meta kellhom tliet snin dawn kienu ġew stuprati allura huwa importanti li nagħmlu li tfal sa minn età żgħira dwar x'inhu normali, x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex. Għaliex dawk li jagħmlu dawn ir-reati ġeneralment jgħidu li dan huwa atteġġament normali. Allura it-tfal sa minn kmieni ħafna għandhom jiġu malma x'inhi vjolenza. U li huma għandhom id-dritt li jitkellmu dwarha. Ninsisti dwar dan għaliex naħseb li din hija xaġa ferm importanti. Ma tistax tistenna li adulti nisa jisofru il-violenza u mbagħad jitkellmu dwarha li rridu nibdew sa minn kmieni. Ukoll nixtieq li l-koll nkunu konxi ta' xi ħaġa. Aħna nagħmlu ħafna xogħol hawnhekk ġewwa dan il-Parlament taħt it-tmexxija tiegħek, Sinjura Svensson. Pero rridu nkunu konxi li progress fi drittijiet ta' nisa u l-pozizjoni ta' nisa fis soċjetà miex waħda lineari hemm żminijiet pereżempju kien hemm żminijiet fl-istorja fejn in-nisa kienu irrispettati kellhom pożizzjoni importanti fis soċjetà tagħna U allura, u kien hemm perjodi ta' tnaqis, Allura xejn ma għandu jittieħed bħala xaġa normali. Nistgħu nagħmlu ħafna osservazzjonijiet. Però dak l-iktar ħaġa importanti hija viġilanza organizzata. Grazzi, ħafna, Sinjura Marin Shatter. Naħseb li di kienet konklużjoni tajba ħafna. Kollox jista jinbidel u importanti li namlu hekk. Rridu nżommu f'maħna li aħna nistaw nkunu ta' suċċess fil-bidla tal-affarijiet. Il-kellim li mis hija is-Sinjura Gunaj mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Signora President, nixtieq nilqa lil kulħadd hawnhekk b'mod partikolari il-kollegi tiegħi mill-Ungerija. U għal din l-okkażjoni jiena student xi viżitaturi għam 25 viżitatur mill-Ungerija u tajjeb ħafna li Sinjura Irakova il-President edawnek maħna l-lum. Huwa importanti li dan il-kumitat għandu rwol progressiv għaliex dan huwa fenomenu li aħna rridu nġdu l-attenzjoni tiegħu fost il-pubbliku għaliex dan spiss jintessa jew jiġi moħbi. it-trojka bejn il benġi Spanja u l-Ungerija ferm importanti. Is-sur Zapatero u kol tkellem dwar il-ġida kontra n-nisa u qal li jrid ipoġġija fuq dimnet tal-prioritajiet tal-Presidenza Spanjola. Jiena allura pala Ungeriża jiena kontenta li jiena parti minn din e, it-trojka. Aħna morna vizita, morna għal-djara ġewwa New York U jina nishtiq nilqa lil dan il-Korpus tal-Nazzjonijiet Uniti u jina kontenta li jissa hemm iktar fondi għaliex kellna problema fil-passat meta kien hemm eh, tnedija ta' organizzazzjonijiet ta' nisa ma kienx biżejjed fondi. Però Issa nistaw naraw li dan huwa xogħol importanti ħafna li qed isir qed isir mill-kollega tiegħi. Allura il-vjolenza fuq in-nisa edha tieħu tieħu iktar importanza fl-aġenda politika u qed naraw x'linji gwida li ġew inizjati mill-Presidenza Spanjola wkoll. Għanna bżonn il-helpline wieħed wieħed sitta, għanna għandna bżonn ukoll arranġamenti oħrajn simili. Forsi il-hotline li ieħor wieħed għet nejn jista' jkun tkun xi ħaġa importanti ħafna li għandna naħdmu iktar fuqha. Bla bda dubju, ix-xogħol li qed isir fuq din il-kwistjoni huwa xogħol importanti ħafna. Huwa importanti li mhux biss in-nisa li qegħdin preżenti hawnhekk jisu dan il-punt bħala xaġa importanti ħafna, iżda kol l-irġiel din il-kwistjoni importanti ħafna, r-wol tagħhom kritiku il-figuri li ġew msemmija huma xekkanti u din hija xi ħaġa inaċċettabbli li ħafna nisa qed isiru vittmi ta' din il-vjolenza. Allura din hija kwistjoni importanti ħafna għaliex din qed tiswa biljuni ta' euro. ħafna nisa jispiċċaw vittmi ta' violenza u nixtieq nikkwota lill kollega tiegħi. Kif jista' jkun membru tal-Parlament Ewropew tiġi abbużata daqshekk b'mod daqshekk brutali. Aħna għandna drittijiet fundamentali, miktubin, pero dawn irridu jista' jisiru realtà, mhux jibqgħu biss fuq id dokumenti it trattat ta' Ruma ukoll semma eh, uguaglianza paga ugwali għal kulħadd, però dak kull ma rajna kollox miktub fuq id-dokument u ma rajniex miżuri konkreti dwar dan. Allura dan il-kumitat għandu jagħmel dak kollu li jista u Sinjura Redding għandha tagħmel dak kollu li tista biex tiġbed l-attenzjoni dwar dan. Din il-kwistjoni m'għandix tibqa' problema privata għandha ssir kwistjoni pubblika u huwa importanti li aħna naħdbu biex ikonna bidla fil-mentalità u għandna bżonn allura bidla fil-pieni għal każijiet ta' violenza fuq in-nisa. Naħseb li il- aħna rridu nkunu konxi tal-figuri kollha tal-statistika kollha u nixtieq nirringrazzja lill presidenza Spanjola għax-xogħol li għamlu. Irridu naddu messaġġ tajjeb. Aħna għandna bżonn ta' direttiva, għandna bżonn waqt din il-leġislatura għaliex ħafna nista' tiġi affettwati. Jien insti bħala priorità u jiena konfidenti għandi fiduċja li l-Unjoni Ewropea ser tibxi iva f'din id-direzzjoni tajba. Grazzi. Tak, fru nesta Grazzi, signor Gumaj. Mil-Parlament Grek, l-Onorevoli Tiossi. Grazzi, signora President. Lodwa tajba lil kulħadd. Jena u l-kollega tiegħi, Sinjura Kolio, aċċettajna l-istedina li intom tajtuna biex għana nipparteċipaw f'konferenza ekk importanti biex namlu kampanja dwar il-violenza fuq in-nisa. Din hija xi ħaġa li ġiet diskutata fil-Kumitat tan-nisa iż-żgħażagħ u drittijiet tal-bniedem. Dan il-Kumitat adotta bosta konklużjonijiet li aħna qegħdin nresqu hawnhekk eh, f'din il-laqgħa. parti minn hekk fit-8 ta' Marzu fil-Parlament Grek kien hemm konferenza kbira li involvit l-assoċjazzjonijiet kollha tan-nisa u l-organizzazzjonijiet kollha tan-nisa fil-Greċja, fil-Greċja. Fil-Greċja u l-Ministru tal-Ġustizzja u id-drittijiet tal-bniedem illi huwa responsabbli mill- l-ugwaljanza bejn is-sessi dan il-Ministeru fl-aħħar ta' sena 2009 nieda l-pjantazzjoni biex jiġilet il-vjolenza fuq in-nisa fil-ġejjieni. L-idea wara dan hija illi nipprevenu il-vjolenza li nieħdu miżuri biex insaħħu il-qafas istituzzjonali. Segretarju Ġenerali għall-Ugwaljanza waqqaf pjantazzjoni. Għan-nisa u pjanta azzjoni biex iġilet il-violenza b'mod reġjonali. Bosta azzjonijiet orizzontali li ser jitwetqu u free phone ta' għajnuna ġi mwaqqaf ukoll huwa disponibbli l-ġurnata kollha. Aħna wkoll organizzajna azzjonijiet ta' trawim ta' kuxjenza permezz ta' konferenzi, seminars formazzjoni permezz tal-mezzi ta' xandir, ir-riklami u kampanji oħra. Hawnhekk qed nitkellem dwar it televizjoni u mezzi ta' xandir oħra. Aħna wkoll waqafna ċentri ta' konsulenza f'bosta reġuni fil-Greċja, waqafna wkoll tnax il-kamp ta' refugġati fil-Greċja fil n-nisa. fil nisa fil Dan huwa f'kooperazzjoni mal-NGOs. Ikolli ngħid li dinja l-ewwel darba li pjantazzjoni ġi implementat fil-Greċja biex niġġieldu l-vjolenza fuq in-nisa. Dan qed jiġi finanzjat biex jibda mal-ewwel. Il-Ministeru responsabbli jista' għalhekk isaħħaħ il-qafas istituzzjonali biex niġġieldu kull forma ta' violenza fuq in-nisa. Meta aħna sar nirrevedu liġi attwali aħna sar nkunu qegħdin naraw eh, każijiet ta' stupru, traffikar, violenza domestika. U ser naraw li huma l-prioritajiet u ser nfittxu kol biex narifikaw il-Konvenzjoni tal konsil tal-Europa tal-2005 dwar it-traffikar tan-nisa. Aħna wkoll naħdmu fil-Kumitat tal-Kunsil tal-Ewropa li qed jitratta dan l-aktar il-vjolenza domestika. Nittamaw illi nkunu nistgħu inkopru kull tip ta' vjolenza illi n-nisa mod tradizzjonali jsofru minna. Biex nagħlaq nixtieq Naħdilkom it-tislijiet tal-Ministeru, eh, tal-Ministru tagħna, Sur Katis Foris, huwa lest illi jikopera maħkom. Jiena ser nitlaq minn Brussel b'impressjoni pożittiva. Bħala assistenta soċjali fl-20 sena esperjenza professjonali tiegħi jiena esperjenzajt rajt u dimajnejja ħafna problemi ta' violenza domestika imma kif qalet il-Kummissarju jekk il-koll naħdmu jitfit aħna dan nistgħu waqfuh, grazzi. E- grazzi. Nkellem li miss mill-Parlament Ewropew. Vice President tal-Kumitat tal-Ugwaljanza, l-Onorevoli Jarocca. Jiena ser nitkellem bl-Ingliż biex naġru iktar. Għaliex jina rrit niltaqa' ma' Sur Andor il-Kummissarju biex nitkellem dwar kusanijiet tad drittijiet tal-bniedem ta' kwistjonijiet marbuta man nisa. Jena nixtieq nirringrazzjakom tal-interventi li intom għamiltu llum u nixtieq infakkarkom kwistjoni waħda illi eh, aħna jenna niddiskutu minn minn dukina il krizi fl-Europa. Dan għamina fil-komitat tagħna. Dan huwa dwar dak li aħna naraw bħala l-gruppi tan nisa li huma diskriminati b'ħafna modi u manjeri. Huma fetwati mill-krizi dawn il-gruppi huma dwar nisa minn ġenerazzjonijiet aktar anzjani li talqu minn orfni li dejjem għexu ġo l-istituti nisa b'disabiltajiet dan il-kwistjonijiet ekonomiċi issa qegħdin jiddaħlu wkoll fil-familja parti mid-diskriminazzjoni li huma isofru jiena bħala antropoloġista li qed naħdem mal-Komitatijiet tar-Roma li naħdem għal 15-il sena nista' nikkonferma li l-istat mentali tal-familja tant qed jiddajjef illi joħloq ħafna iktar violenza minn meta kena nqabluh ma' żminijiet aktar qodma. Riċerka antropoloġika turi dan l-aktar fil-familji tar-Roma. U għalek meta aħna kena rezoluzzjoni dwar ir-Roma fil-Parlament Ewropew, aħna konna qed nitkellmu dwar approċċi paternalistiċi fiħdan il-familja u koll id-dominanza minnha tal-irġiel. Jien nixti eh, ninformakom dwar kif din ta' diskriminazzjoni tista' taffetwa l-familja, kif l-irwoli tal-irġiel qegħdin jinbidlu. l-imħuħ tal-irġiel għandu effett tant ħażin fuq il-familji illi spiss huma iħossu aħna nħossu il-sors tal-violenza u għardu pjat minn dawn il-fatturi. Jiena qed nitkellem illi aħna nittamaw illi kona l-appoġġ tagħkom biex diskriminazzjoni multipla tissemma u jkollna kolazzjoni biex ħana niġġieldu din diskriminazzjoni din jonqosna bħalissa m'għandniex din, din, din l-azzjoni. Ma tantx hemm data dwar id-data f'dawn il-gruppi etniċi u f'dawn il-gruppi jekk effettwati ħażin. Għalli spiss dawn il-gruppi ikunu il ħaruf il-vitma. Per eżempju, il-preġudizzju il preġudizzju kontra Roma dwar dan aħna nabżon ta' dejta biex nkun nafu se jizri fil-komunitajiet tagħna. Dan mhux biss dwar il-komunitajiet ta' tagħhom, pereżempju fl-Ungerija, terz tal-popolazzjoni qed tgħix fil-faqar u terz minn min dawn huma Roma. Allura din mhix kwistjoni etnika biss imma jkun interessanti li kun nafu x'inhuma ċifri Punt ieħor li inti kontet tagħmel dwar l-isprun li kena sena l-oħra dwar il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa din kienet ħaġa importanti għalina. Din is-sena sa nixtiequ nisħu dwar kwistjoni oħra li diġà sħaqna dwar fir-rapport ta' Roma. Li huwa jew l-isterilizzazzjoni ta' roma fid-dinja bosta qdiet tan-nisa qegħdin jilmentaw illi dawn il-prattiċi eh, jista' jkun li għadhom għaddejjin u għalhekk aħna fil-kumtat fem eh, ser nittrattaw dan u eh, nkunu kuntenti jekk intom tkunu tistgħu tgħinuna xi ftit, grazzi. Grazzi, Onorevoli Arocca. Issa il-kelem li jmiss. Signora Blinkevich, u kol fil-membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi, Signora President. L-ewwel ħaġa, jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li organizzajtu din il-konferenza. Ftit nirringrazzjakom ukoll tal-li tajtu l-possibilità biex il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jipparteċipaw f'din il-konferenza. Aħna irdu naqdu il-setat tagħna biex aħna niġġieldu l-vjolenza politiċi, istituzzjonijiet pubbliċi, NGOs u l-mezzi tax xandir iridu jaqdu l-isforzi tagħhom. Għaliex hekk aħna dan nagħmluh weħidna il-vjolenza ser tirbaħ u mhux aħna. Is-sur Kabowski qal illi l-istat mhuwiex kapaċi isolvi l-problemi ta' vjolenza huwa eh, nota illi l-istat m'għandux dritt illi ma jkunx kapaċi jagħmel dan. X'inhi l-verità? Il-verità hija li jiġru ħafna affarijiet 27 stat membru. Aħna għandna esperti illi jistgħu jidentifikaw bosta tipi ta' violenza? Le, m'għandniex biżejjed esperti f'dan il-qasam. U għalhekk il-protezzjoni tal- eh, il-protezzjoni tal-vittmi teżisti? Le, ma teżistix. Ħafna istituzzjonijiet jgħidu li huma m'għandhomx riżorsi finanzjari biex iħarsu l vittmi. Dawk illi jimpenjaw dawk li huma dawk li jagħmlu l-vjolenza. Dawn in-nies jiġu kastigati kif inhu xira le, mhux dejjem. U jena naqbel mal-ġurnalista bulgaru illi spiss l-Aġenzija tal-Forzar tal-Liġi jgħidu li dan huwa konflitt domestiku u ma nfushom irdu jsolvu l-konflitt. F'pajjiżi aħna konna qegħdin niddiskutu għal bosta snin liġi dwar il-violenza domestika. Għaliex aħna ma rnexxinniex nadottaw din il-liġi. Dan għaliex xi politiċi ma femux xi ġifieri xi tfisser violenza domestika u jekk din ix wara kollox problema. Soċjetà nifisa sfortunatament għada tippermetti l-violenza. Meta mara issofri l-violenza tmur fuq il-mezzi ta' xandir u tgħid jiena ma niflaħx iktar għal dan. Huwa qed bezzani ħin kollu jiena x'ser nagħmel. Xaħat ħadd ieħor jgħid għaliex qed toqgħod tilmenta il-raġel tagħha jaqla l-ħobza ta' kuljum, jaqla l-flus u wi xorta waħda qiegħda tilmenta. Dan ifisser illi s-soċjetà tittolera l-vjolenza. Anke issa fis-seklu 21. Jiena jkolli naqbel ma' l-ġurnalista Bulgaru illi xi drabi l-istat ikun impotenti u din il-vjolenza. U dan ifisser li aħna irridu nieħdu azzjoni immedjata għaliex il-klim mhumiex biżejjed kif qal il-President tal-Parlament. Jien nixtieq nappoġġa il-membri tal-Parlament Ewropew billi ngħid illi aħna rridu nibdew nikkonsidraw direttiva dwar il-vjolenza fuq in-nisa. Iva, għanna nagħmluha din is-sena immedjatament. Grazzi. Grazzi. Issa, kellem li miss, l-Sinjura Jakovic mill-Parlament Kroat. Sinjura President, fissem delegazzjoni Kroata, jina nishtiq nirringrazzjak tal-li tajtna din l-opportunità illi aħna nieħdu sem f'dan id-dibattitu aħna l-koll naqblu illi l-irda tal-violenza fuq in-nisa huwa proċess li jeħtieġ rida politika. Jiena naħseb li wieħed mill-passi l-aktar importanti li jirriflettu l-eżistenza ta' rida politika huwa it-twaqqif ta' qafas ta' leġislazzjoni tajjeb u ta' kwalità. Aħna ksibna dan l-ewwel pass fil-Kroazja. Dawn l-aħħar ħames snin aħna adottajna bosta strateġiji u atti bħal pereżempju il-protezzjoni eh, kontra l-violenza domestika, l-att dwar dan u l-Istrateġija Nazzjonali Promozzjoni tal-Ugwaljanza bejn is-sessi u Strateġija Nazzjonali għal protezzjoni kontra l-violenza fil-familja. Aħna u koll nikkonsidraw b'mod speċjali l-implementazzjoni tal-ftemiet internazzjonali li wara li dawn jiġu ratifikati jisiru parti integrali mis-sistema legali tagħna. Imma ovvjament mhuwiex dejjem biżejjed illi konna leġizlazzjoni tajba. Il-erda tal-violenza huwa proċess illi jeħtieġlu sforz dejjemi minn bosta atturi u istituzzjonijiet madwar bosta setturi differenti dan jinvolvi riforma tal-liġi, riforma tas-settur tas-sigurtà, protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u wkoll ġlieda favuri drittijiet tal-bniedem u wkoll is-saħħa pubblika. Aħna qegħdin nagħmlu progress konsiderevoli f'dan is-setturi kollha iżda jkollu ikun onesta u ngħid illi fadal ħafna x'naqtfu. Apparti dan it-titjib hekk importanti fil-qasam leġislattiv kien hemm progress ukoll biex inqajmu l-kuxjenza pubblika dwar il-vjolenza domestika ġewwa l-Kroazja. Dan huwa parti importanti ħafna mill-prevenzjoni. Repubblika tal-Kroata parteċipat mod attiv l-implementazzjoni tal l-kampanja tal-Konsil tal-Europa u kol tal-kampanja interparlamentara biex aħna inwaqfu il-violenza fuq in-nisa. Is-sena l-oħra, il-Kumitat tal-Ugwaljanza bejn is-sessi fil-Kroazja organizza round table, diskussjoni ta' round table dwar is-suġġett il-problemi ta' vitmi ta' violenza wara li huma jitilqu mill-istituti. Minn dawn aħna sirna nafu li huwa meħtieġ li ntejbu l-ħajja ta' dawn in-nisa wara li huma jitilqu mix-shelters. Per eżempju għajnuna dwar il-problemi ta' djar, housing, it-tfal, tagħhom kura ta' tfal. Per eżempju, hemm miżuri speċifiċi biex eh, jisprunaw il-sol fost dawn in-nisa. Iżda sfortunatament minħabba l-preġudizzji li għandhom eh, dawk in-nies li jħadmu u nuqqas ta' finanzi fil-budget nazzjonali Ammon żgħar ta' vittmi rnexxilhom jiksbu impjieg permezz ta' din il-miżura. Fl-aħħar żewġ kisbiet importanti li saru permezz ta' protezzjoni ġdida min-naħa ta' lat kontra dwar il-protezzjoni kontra nisa L-ewwel ħaġa hija dik li msejħa violenza ekonomika u t-tieni ħaġa huwa progress importanti ħafna dwar dawk illi jikkommettu l-violenza. Jien nixtieq ngħidilkom illi trattament psikosoċjali għal min jagħmel ir-reat sar xi ħaġa obbligatorja. Jkolli ngħidilkom illi din il-miżura qed wassal riżultati pożittivi ħafna. Bla dubju ta' xej, il-ġlieda kontra l-vjolenza hija proċess twil ħafna, iżda fejn għandu xaqsam il-Kroazja aħna ser nibqgħu dejjem impenjati u ser ninvestu kull sforz possibbli biex niġġieldu il-vjolenza fuq in-nisa. Grazzi. Tak Mrs. Jakovic ok Nessa talare. Grazzi, signora Jankovic. Kelema li immis mill-Parlament Ewropew. Is-Sinjura Ximenes. Grazie, Sinjura Ċer. Jina naħseb illi Għawenne nishtiq nuri s-solidarieta tijaj għal-vani. Nishtiq najt li jie miex waheda. U nishtiq ringrazzja l-organizzaturi u dawk kolla li jamluwa possibli nil-taqaw il-lum Din hija avveniment verament importanti għax il-vittma qegħdin itfawha fil-ċentru eh, tal-attenzjoni. Importanti illi dawn intuhom l-importanza tal-attenzjoni. Aħna rridu naraw eżattament xinu maħtiġijiet tagħhom li fuq fuq il-vittmi. Għax ħafna drabi dawn ma jistgħux jħarsu l-interessi tagħhom huma għajanin, umiljati, huma makkusa. U ma jistgħux jaqbżu għalhom il-fushom. Jiena m'iniex vittma ta' tip ta' violenza bejn is-sessi, ma jiena kont vittma ta' violenza oħra u jiena naf x'qed ngħid. Naf li l-vittmi jeħtiġu ħafna, ħafna kuraġ biex jitkellmu. U għalhekk importanti li aħna minna nħarsu nħarsuhom. Aħna rridu nikbu hawnhekk u għali nħolqu strument utli sabiex is-27 stat membru jistgħu jużawha biex iħarsu n-nisa mhux biss dawk illi huma l-iktar u iktar mdom bżonn ħarsin. Aħna rridu nkunu realistiċi hawnhekk din hija tajba ferm imma taħtieċ li tkun soda aħna rridu naraw li nkun xi ħaġa li torbotna il-Komitat tal-Affarijiet tan-Nisa u il-Komitat Libe irridu jeżerċitaw kull tip ta' sforz naħa tagħhom biex jaraw illi dan l-istrument ikun wieħed xieraq sabiex ikun jista' jappoġġa n-nisa vittmi. Mhijiex biss kwistjoni li tfaħħa bil-gazzetti, ħafna drabi dawn jintużaw bħala riklamar mbagħad kulħadd jinsihom l-għada. Imma jiena m'iniex hawnhekk biex ninsahom, jiena dejjem ħankun rib it it ma' dawn il-persuni il qegħdin isofru il-vjolenza. Aħna rridu nitkellmu f'isimhom. Hawnhekk il-koll minna rridu jitkellmu f'isem għal dawk li m'għandhomx il-leħen li jitkellmu għalihom infushom. Varmt tack och eh, nästa talare kommer. Grazie tassew. Ikellem l-imis mill-Parlament Portugis. Is-Sinjura Cannero. Grazie ħafna, Sinjura Chair, mingħajr dubi ta' xejn. Dak li qegħdin nitkellmu dwaru llum hija kondotta li huma ta' żmien il-barbari. U din hija soċjetà li qiegħda tikser il-drittijiet tal-medmin kontra n-nisa. Mhux biżejjed illi nitkellmu jridu ngħaddu għal fatti. Għax dan mhux se jwaqfu il-klim mhux se jwaqaf il-vjolenza milli titwetta. Nixtieq ngħid kemm tgħid dwar kif il-pajjiż tiegħi eh, tratta din il-problema. Il-Portugali naqat mal-Konvenzjoni Pan-Ewropew kontra il- violenza domestika kif għamlu 26 sat membru ieħor minn naħa tal-Unjoni Ewropea u dawn raw tlet miżuri ewlenin li ttieħdu dar il-kuntest. L-ewwel kienet ir-riforma tal-kodiċi kriminali xi U issa din tratta ċertu kategoriji speċifiċi li tinkludi l-vjolenza kontra in-nisa bħala kategorija waħda. Rajna iktar miżuri ta' kastik stretti fuq il-dok li wetqu dan it-tip ta' vjolenza Meta titkellmu fil-vjolenza, aħna li qed nifokaw fuq hija vittma Aħna jridu nappoġġaw il-vittma. U l-analiżi tagħna, il-ftejjim tagħna, id-definizzjoni tagħna ta' suġġett kollha fokaw fuq il-vittma. U din hija ħaġa pożittiva. Fil-Portugal ukoll żviluppajna pjan kontra vjolenza fuq in-nisa fuq livell nazzjonali u vjolenza qiegħda taffettwa biċċa mhux ħażin mill-popolazzjoni tagħna u aħna issa żidna il-numru ta' ta' post fejn wieħed jista' jsib eh, ftit ken minn jekk ikun għaddej minn tip ta' tip ta' violenza u aħna wkoll rajna iktar żieda fil-kampanji ta' formazzjoni li tfal fl u Ukoll għandin ukoll kampanji ta' qajmin ta' koxjenza u ta' edukazzjoni, ta' taħriġ ukoll. Nix jitkellem ftit dwar il-ħarsim tal-vittma illi aħna intensifikajna. Hemm liġi fuq il-vjolenza fuq in-nisa li eh, fassalni sena li għaddiet u diġa għat t fir-riżultati. Kien hemm ħafna kumenti li saru dawn il-linji imma nixtieq nisħaq illi il-ħarsin hija miżura ewlenija. Ħafna pajjiżi varji madwar l-Unjoni Ewropea għandhom approċċi differenti. Wi hemm uħud illi għandhom approċċ iktar komprensiv illi ikopri kollox għal dak li xaqsam għal nisa u violenza domestika. Iżda, hemm punt li nista' nżid bħala punt ġenerali. Li huwa li f'ħafna minn dawn il-pajjiżi aħna qegħdin naraw sieda fil-ġid u fil-kondizzjonijiet tajxin f'mod ġenerali tas soċjetà tagħna. Iżda wkoll qegħdin naraw mod simmetriku b'sitwazzjoni li din li qed toħloq kondizzjonijiet għal diskriminazzjoni bejn is-sessi. Jina pjuttost imħawda meta nara illi aħna qegħdin nisa madwar l-Ewropa li qegħdin jiġu ktar kwalifikati iżda dawn l-istess nies illi suppost huma aktar kwalifikati iktar edukati mhumiex qegħdin jaqbżu għal dawk il-vittmi tal-vjolenza, anzi dawk il- persuni li għeddin anki huma edukati ta' livell Xorta waħda għeddin huma voluti f'dawn il-din il esperienza domestika, mod dirett jew indirett. In-nissa għandhom iktar emanċipazzjoni ekonomika vera l ġurnata iżda xorta waħda hemm ċertu imġiba illi ma tixraqx is-sitwazzjoni u xorta għatem ċertu il sitwazzjoni qed tinżamm mistura. U aħna rridu nkunu għanna kolażu leġislativa komprensiva fuq dak li għandu xaqsam il-sejba ta' il-dawk li wet u il-reati. Iżda, kif għedna, memx bizzejt protezzjoni li jattenata, apparti li dawn huma vitmi ta' violenza, dawn huma wkoll vitmi ta' forzar f'ira u dajfa tal-leġlazzjoni li għandna, ma' hemm firxa sħiħa ta' stereotipi li jeżistu minn eh, lat eh, ekonomiku, soċ-ekonomiku, u kulturali u dan jinsibuhu wkoll fis-sistemi legali. Għalhekk jiena naqat ma dawk illi ilhom jisħu fuq il-ħtieġ għal aktar taħriġ ta' dawn il-uffiċjali ta' pulizija minn nfurzaw il-liġi kif ukoll ftej iktar għarfil minna ħata tal-klassi politika. Aħna rridu għajmu il-kuxjenza fost dawn il-persuni, gruppi ta' persuni biex dawn ikunu pożizzjoni aħjar biex jħarsu dawn il-vittmi fil komunitajiet tagħhom. Grazzi tassew. Grazzi. Is-Sinjura Vatman mill-Parlament Ewropew jekk jogħġbok. Grazzi. Sinjura Chair, jiena kuntenta ħafna illi issa fl-aħħar qegħdin nitkellmu dwar dan il-vjolenza kontra eh, fuq in-nisa u fuq tfal. Il-milux ftit senilu f'pajjiżi din il-kwistjoni kienet tabbu kompletament fil-pajis tiegħi marra li marret tixxandar li l-raġel tagħha eh, kien isawwata ħadd ma kien jagħti kasa kien jgħid mhux possibbli u giddiba. Imma Illum il-ġurnata, soċjetament għandna vjolenza f'kull imkien, fid-dar, fit-triq, skola. U aħna bħala Parlament Ewropew u bħala Aġenzija għal Ġustijiet tal-Bnedmin u dawk u li jisbos ħarsu issa il-karta ta' drittijiet tal bledmin fundamentali nirdu naraw illi aħna ndaħlu fis-seħ dawn id-drittijiet u nħarsuhom. fi kull kumpanja tijaj hemm eh, fil-pajjiżi jinsi sużawni hemm shelters għal dawn in-nisa u hemm ukoll aġenziji li jieħdu sib it-tfal. Dirja ġra tajba, zda memżon li nagħmlu aktar. Forsi ta' min naraw illi jekk nistawx eh, nagħmlu li dawn il-postijiet ta' ken għal dawn in-nisa intejbuhom nagħmluhom aktar faċli li wieħed jaċċesshom biex bekk nkunu nistgħu ntejbu l-livell ta' appoġġ għal dawn il-persuni u dawn il-vittmi. Eh, grazzi issa l-Sur Vigreda. Grazzi tassew, Senjura Ċer. La dubju dan u dibattitu importanti ferm, mhux biss minħabba l-kontributi li aħna smajna mill-pajjiżi differenti, imma wkoll minħabba l-importanza tas suġġetti li qegħdin nittrattawhom illum. Nafu li l-emsejja kwistjoni ta' sew serja tuvolfi traffikar tal-benni, per eżempju. Minkejja l fatt li aħna l istabu wieħed mill-iktar partijiet għonja tad-dinja nafu illi madwar l-Unjoni Ewropea madwar 500,000 mara għabbażi annwali huma jisfaw vitma ta' traffikar tal-bnidem, ħafna drabi għal li ta' prostituzzjoni jew xogħol eh, sforzat. ħafna minn dawn il-pajjiżi, nisa ġejn mill-pajjiżi tagħna stess u dawn qegħdin batu l-faqar, eh, xogħol ibes, eh, xogħol prekarju u ħafna drabi dawn jinsabu fil-morsa ta' dawn il-mafjużi illi iħadmu għamu jmexxu il-networks. Għafna ikun hemm nisa pereżempju ġej minn pajjiżi tal-Vant għalani li jużawhom bħala skjafi umani. Imma l-eruq tal-problemi jiġu minn fejn jiġu l-istess. Timbet mill-faqar, mill-diskussjoni u għalhekk din turina li aħna irridu naħdmu fuq ħafna livelli, mhux biżejjed illi ngħidu li għandna osservatorju da huwa wisq. Huwa importanti wkoll illi ikonna dan il-hotline, dan ukoll huwa tajjeb. Iżda rridu nagħmlu aktar minn hekk. L-ewwel net irridu liġijiet illi jiffukaw aktar fuq dan it-traffikar. Irridu illi ikunu jistgħu isibu dawn il-networks mafjużi b'mod aħjar mod iktar effiċenti. Aħna rridu rridu naħmu fuq il-prevenzjoni tal-dan ir-reati. Rridu nħarsu lejn il-kawża ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Jekk naraw illi n-nisa jkollhom indipendenza ekonomika dem l aħjar mod illi jkunu jistgħu jġildu kontra dell-eskużjoni soċjali għal verjenza domestika teżisti fi stati membri kollha tagħna nafu illi hemm ħafna Fit tmita violenza domestika f'kull wieħed u waħda minna, f'kull pajjiż tagħna. Imma sabiex tikkudanaw il-vjolenza u biex eh, inkurżu nikkastigaw minn wettaq ir-rejat, aħna rridu l-ewwel insibu dawn il-persuni u rridu ngħinuhom illi jgħixu fid-dinjetà li jgħixu skont drittijiet tagħhom li huma f'pożizzjoni fejn ikun jistgħu jaħarbu bil-vjolenza jekk eh, jiltaqgħu magħha u li ma jkollhomx ikunux imġela illi jgħodu għal ċertu situazzjonijiet li ma jkunux li jgħodu għalihom. L-edukazzjoni hija ferm importanti dan ir-rigward u għalhekk aħna irridu ndaħlu il-mass media, il-stazzjonijiet tat television l-entitajiet kollha li jeżistu imma ħafna assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet mhux governattivi li jistgħu jappoġġjaw in-nisa. Għalhekk naħseb li hemm ħafna livelli li nistgħu żewgħan bħala sis nikomplu nibnu fuqhom u hija kommissjoni li għandha l-ruol ewlieni fostna hawnhekk li tista' tgħin biex tkontribwixxi għal soluzzjonijiet tangibbli. Grazie Signora Figueredo. Nadi għal-lobby tal-nisa Ewropej. Signor Detroit. Grazie, signora Chair. Fissem il-lobby tan-nisa nixtieq ngħid illi kuntenta ħafna illi qegħdin hawnhekk illum. Dan is-suġġett qed jiġi diskuss tal mod bla xi ħaġa li qiegħda mhux biss l-Ewropa imma tisab dwar id-dinja. U l-NGOs illi aħna nirrappreżentaw f'kull pajjiżi kollha tal-Ewropa kif ukoll pajjiżi li jixtiequ jissieħbu aħna għal snin mhux biss kollha provaw nuru kemm importanti illi narfu din il-problema illi l il vjolenza kontra in-nisa tista' tieħu ħafna forum, ħafna forum ta' violenza ġew diskussi l-lum, u fl-aħħar kollhom l-istess seruq jibtu mill-inqas gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u dan huwa kollu importanti. biex ikunu nistgħu tellaw dan il-fenomenu fuq livell iktar Aħna qegħdin nitkellmu dwar violenza fuq in-nisa fuq livell Ewropew li ħaġa ħaġa siwja ħafna. Snin inna li tolbu għal direttiva jew l-menu politika fl-Unjoni Ewropea sabiex kun nistgħu nagħtu lin-nisa l-istess ħarsien u l-istess prevenzjoni. U naċċertaw illi l-irġiel jifmu li assolutament ma jistgħux jagħmlu. U ħoġoħra illi illum qed naraw illi l-vjolenza illi qed u l-irġiel fuq in-nisa għandha titqis bħala forma ta' diskriminazzjoni u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jista' jkun li fit-tekst dokumenti oriġinali jekk qiegħda u dan illu hemmhekk bil-konvenzjoni tal ġus maquda. Imma l-fatt li issa ħana l-Aġenzija tad drittijiet fundamentali ifisser illi ma nistawx iktaċċettaw aktar violenza minn l-wetqa mill-irġil fuq in-nisa bħala xi ħaġa daqs ta' mifruxa. Istati membri ma jarawix bħala xi problema kbira biżejjed u jridu naċċertaw li dan id-din ħaġa tinbidel. Ovvjament aħna nanna esperti, ħafna esperti, il-NGOs tan nisso qegħdin ilhom jaħdmu għal snin twal fil-prattika. ħafna drabi m'għandhomx risorsi ta' xejn, ħafna drabi rridu nieħdu nejnu dawn il-vittmi ta' violenza f'darna stess. Bil-mod il-mod l-esperjenza kibret għana u issa l-iktar minn 10 snin għanna kena osservatorju Eh, li huwa eh, msejjes fuq l-esperti mill-NGOs. Issa rridu naraw għanna jkollna organizzazzjonijiet jew dipartimenti biex ngħinuhom dawn in-nisa li jitkellmu jew xorta jew l-ewwel waħda nixtieq li jkollna statistika li naraw esattament fejn il-problema u kemm kbira l-problema. Ħafna minnkom intkom l-persuni taħdmu fil-politika. Tkunu tistgħu tileġislaw ma saħjar, naħseb li żewġ affarijiet għandhom isseħħu fl-istess ħin u għalhekk nixtieq nirringrazzja lilkom talli ħattu din l-inizjattiva. aħna il-koll edin naħdmu sabiex inħarsu il-ġustijiet tal-medmin. Palkom. Grazzi. Is-sinjura Anjela Busso minn Svezja u dinja il-ċer tal- organizzazzjoni Svediża n-nisa u t-tfajliet ġewwa l-Iżvezja. Sinjura Passon, grazzi, tassew. U għata ta' kbir għalija illi qed nitkellem hawnhekk dan it-tip ta' konferenza. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna li għandi l-opportunità. U għandi tislijiet ukoll minn eh, għadiet oħrajn dan l-organizzazzjonijiet tan nisa. U speċjalment min ingħata l-premju tal-mara tas-sena u se jkun qed nirġgħu premji din persuna iktar il Jien inni dan aħar 30 sena naħdem f'dan il-qasam. Anki ħafna qabel ma kellna leġiżlazzjoni fuqha. Li kellek ikollha ma kenniex NGOs u organizzazzjonijiet oħrajn ma nkollux qegħdin hawnhekk illum. Però hemm kif xi gvernijiet ukoll jagħmlu xogħol tajjeb hemm leġislazzjoni fil- Eh, statut varji u ħadimna spiqsa biex taslu sem. Il-parlamenti kienu edin jisibaw bil-reqqa għal dak għal kellhom xi jgħidu l-organizzazzjonijiet u naħseb illi issa l-koll ċertajna li għandna ċertu regoli fi Svezja illi nistgħu kunu gburin bihom. Naħseb il-koll kuħadd tkellem dwar il-fatt li konna sentenzi jibsa u sanzjonijiet iktar ibsin. Imma hawnhekk il-problema fi Svezja personalment hija ta' implementazzjoni. Jekk aħna ma nimplementawhom xi mwet uhom xi se l-aħjar leġiżlazzjoni tad-dinja imma ma ħajswilek xejn. Aħna wkoll bdejna naħdmu ma' nisa iktar anzjani illi ġarbu violenza mhux biss eh, fid-darhom imma anke forsi eh, dar tal-anzjani Kada qed naħdmu wkoll ma' nisa f'pożizzjonijiet varji f'istituzzjonijiet ta' kura tal-nies imma mhux se neħdilkom ħafna iktar ħin imma darba meta niġi u nittama li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu wedqu l-leġiżlazzjonijiet kollha tagħhom illi u li jisegwu l-eżempju tal-Iżvezja f'dak ir-rigward. Grazzi. Grazzi tassew Angela Brusso. Ma dak il-laħar kontribut, issa ħandur li il-tlet mistednin tagħna biex nara jekk għandhom xi ħaġa xi jgħidu biex jgħalqu. Fim tistuni għalberg, nixtieq għalbedja, eh, tixtieq eh, tgħid kelmtejn biex tagħlaq fidejk. Hemos podido ver en esta mañana que hay una preocupación. Tal-ħodu aħna rajna li jaw ikwiet għal tasib għal dan l-għan komuni ġifiri l ġdida kontra l-violenza fuq in-nisa. mil kumenti kollha li smajna aħna smajna tasib partikolari biex niprevjenu l-violenza biex nejnu l-nisa u l-tfajliet biex najnu l-vittmi u nikkastigaw lil dawk li wet u dawn ir-reati. Dan ix-xogħol sar f'livelli differenti fl-istati membri differenti. U hemm rida l koordinazzjoni li naqdu l-isforzi tagħna u l-esperjenzi tagħna għal ġid komuni. Jiena nixtieq ninkonkludi billi nsemmi li fin-nazzjonijiet Uniti aħna qed naħdmu fuq dan il-għan f'xi kwart tal-ġlieda eh, tal ugaljenza fost is-sessi u aħna għandna bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Hemm miżuri sinifikanti ħafna li qegħdin jiġu żviluppati fin-Nazzjonijiet Uniti. Hemm pereżempju uh, eh, Say No Campaign u il-Join Us Campaign li il-UNIFEM ila taħdem fuqha ħafna fir-rigward ta' l-implementazzjoni tal-kampanja. Fil-Parlament Ewropew hemm inizjattiva li aħna appoġġajna sa mis-sena l-oħra u nixtieq infakkarkom u nitlobkom biex tingħaqdu. Din ma dan din hija kampanja li tenfasizza il-punt li iktar ma jkun hemm NGOs organizzazzjonijiet tal-gvern, skejjel, etc. li jinaqdu ma' din il-kampanja iktar jista' jsir progress biex nibdlu il-mentalità u nwaffqu il-vjolenza dal-baldejjem. Hemm inizjattiva oħra li jiena ġa semmejt din hija u fond tan Nazzjonijiet Uniti li l-għandja huwa li e jagħti fondi għal programmi speċifiċi li jwaffqu il-vjolenza. Dan jeħtieġ però riżorsi ekonomiċi fl-Europa aħna għandna pajjiżi li huma fost l-iktar ġenerużi hemm xi pajjiżi li qed ikunu ġenerużi ħafna għal dan il-fond fiduċjarju tal-Nazzjonijiet Uniti. Jeħtieġ dan il-fond ir-riżorsi tajbin u neċessarji biex bekk tkun tista' tiġi miġġielda il vilenza fil-dinja kollha. Grazzi, Sinjura Alberta. Nixtieq infakkarkom li ma tħanċ fadlenna ħin. Iżda ser nisima minn is-sur Kabowski għal laħar aħħar kummenti tiegħu. Ftit żmien iru xi ħadd il-kwistjoni dwar il-raġunijiet ta' violenza fuq in-nisa u jiena nixtieq ngħid li ir-raġuni hija sempliċi li nies li huma violenti jagħmlu hekk għaliex jisom għandhom opportunità biex jagħmlu hekk għaliex l-istat ma jintervjenix meta xi ħadd iġipruħu b'mod inuman. U huwa f'idejn l-istat li jieħu azzjoni. L-Ewropa hemm violenza pereżempju ċertu komunitajiet jew ċertu komunitajiet etniċi u it-traduzzjonijiet għandhom jinbidlu u l-Ewropa għandha tkun ħafna iktar kuraġġuża. Jiena nixtieq ngħid biex nikkonkludi li ma nixtieqx li nisa minn pajjiżi imorru f'pajjiżi Ewropej oħra biex isibu ħajja aħjar u iktar sikura. U biex imorru f'pajjiż fejn m'hemmx violenza. Għaliex jekk dan għad tisir dawn ser jkunu l-ewwel immigranti politiċi. Grazzi ħafna, issa ser nisimgħu xi kummenti oħrajn. Grazzi ħafna tlet komment ta' fil-qosor. L-ewwel dwar dak li qalet is-Sinjura Kaċċi dwar id-data u d-data u xie tfisser din id-data li nkunu ksibna. Din hija ċaġa unika bħalma milna fil-survey tal-Unjoni Ewropea fejn aħna um, intervistajna il-25,000 minorità etnika fl-Ewropa dak li għanna f'moħna li namlu issa fil-survey li jmiss huwa li nintervistaw 27,000 mara mill-Ewropa kollha fuq l-esperjenza tagħha dwar vjolenza jekk irrapportawiex u jekk le għalfejn m'għamlux dan. Aħna wkoll se nibdew edukazzjoni fuq etniċità, impjiegi, etc. Allura, għanna ser nieħdu il-variables kolla disponibli u naraw kif ser niġbruhom għaliex sissa daw ma kienux disponibli. Dan huwa utli ħafna mill-EU Mitis. Ħanaħdmu wkoll ħafna ma l-Istitut tal-Ugwaljanza bejn is-sessi li issa qed uh, jikompli jikber ġewwa vilinus jinsab dan. Dak li qalet is-Sinjura Jaraka dwar diskriminazzjoni multipla. Din hija kwistjoni ewlenija li rridu nanalizzaw miex biss kwistjoni ta' etniċità, iżda wkoll orjentazzjoni sessuali, kwistjoni ta' eh, disabilità mentali, etc. Hemm ħafna kwistjonijiet. Fix-xhur li ġejna aħna ser nippubblikaw survey u r-riżultat tal-survey tagħna tal-Humaitis dwar uh, etniċità, però hemm kwistjonijiet oħrajn li jridu jiġu indirizzati u aħna ser nanalizzaw ukoll. Uh, forum multipli ta' diskriminazzjoni. Fl-aħħar nixtieq nenfasizza l-importanza tal programm ta' Stokkolma dan beda approċ dit ta' vittmi. Aħna spiss diskutejna il-vittmi fil-passat u dan spiss tkellimna dwarhom bħala mezz ta' kif nilħu lil dak il-persuna li tkun għamlet ir-reat. U Però rridu nitkellmu wkoll dwar il-protezzjoni tal-vittma bħala vittma li kienet ila issofri violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U hawnhekk għadna lura ħafna u rridu naħdmu ħafna biex nibdlu dik l-attitudni u jkollna focus iktar b'saħħtu u iktar mekkaniżmi iktar tajbin għal dawn il-vittmi. Għal oħra, din hija xi ħaġa li l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali se tanalizza fis-snin li ġejjin. Għal darb'oħra nirringrazzjakom ta' din l-inizjattiva u nixtieq ngħidilkom li għandi ispirazzjoni kbira, ħadd ispirazzjoni kbira mid-diskussjoni tagħna kemm mill-parlamentari kif ukoll mill-parlamentari nazzjonali u mistiedna oħrajn. Din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Fil-mandat tagħna huwa importanti ħafna li niksbu l-aħjar prassi biex bekk mhux biss nitlu f'din il-mizerja f'dawn il-problemi kollha li qegħdin niffaċċjaw, iżda nippruvaw insibu mezzi ta' kif nistgħu nimxu l qudiem U forsi il-benchmark żatiża hija xi ħaġa li nistgħu um, inqisu sew, grazzi. Stur tak. Stur tak til Grazzi. Grazzi ħafna lil panel. U grazzi lil dawk kollha li pparteċipaw illum mill parlamenti nazzjonali, u kol mill-Parlament Ewropew u mill-organizzazzjonijiet mhux governmentali. Issa nixtieq nala billi ngħidilkom li wara li smajt il-kontributi kollha tagħkom dal-għodu nistgħu nikkonkludu li hemm ħafna organizzazzjonijiet ta' nisa fl-Ewropa kollha li aħna rridu Ah, nirringrazzjaw għax-xogħol tagħhom għaliex dawn qed jipproteġu l-ħajja tan-nisa. u bl-arfin tagħhom l esperjenza tagħhom. huma talbu waslu u waqfsu lill istati membri u l-politiċi biex din il-kwistjoni issir ħafna iktar importanti fuq l aġenda politika. Nirringrazzja lil dawk kollha li mezzi differenti ikkontribwixxew biex aħna jkollna din il-kwistjoni fuq net tal-aġenda tagħna. Aħna ser inwafquha din il-vjolenza, nistgħu nwafquha u ser inwafquha. Allura, Ningrazzja lil kulħadd tal-li parteċipajtu f'din il-konferenza u nixtieq infakkarkom li issa hemm riċeviment għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali u wkoll għal membri tal-Parlament Ewropew. Fit-tieni solar inżlu it-tarazz u jsibu hemmhekk riċeviment. Hemmhekk inkomplu nitkellmu u niddiskutu iktar. Nirringrazzjakom għal oħra tal-li parteċipajtu. Grazzi lil dawk li organizzaw din il-ġurnata u nirringrazzjaw ukoll lill interpreti li għamlu xogħol tajjeb ħafna.